Okay. Okay, everybody, we'll, we'll start. Nistaw nibdow għalix l-aħbar ħazina kom hija li għandi xi avviżi ta' President li rid narrafkom dwarhom. Niproponilkom li namlu ftit tibdiliet fuq l-aġenda, ġifieri numru punt, punt numru wieħed fuq l-aġenda u l-adozzjoni tal-aġenda, mbagħad l-avviżi tal-President u nittama li uħut mill-membri li għabdu minħabba l-arranġamenti tal vjaġġar tagħhom jalħu jiġu u mbagħad ngħaddu minnu fiħa skambju ta' femijiet mal-Ministru. Bek din il-bidla tadottaw l-aġenda, grazzi, adottata, l-avviżi huma aġġornament fuq trialogi li għaddhom għaddejjin fl-aħħar laqa tal-20 ta' Ġunju kien hemm l-Omnibus 2 inkiseb progress fuq l-allinjament ta' solvenza 2 fuq ir regolament IOPA. Il-Kunsell u l-Kummissjoni aċċettaw numru ta' standards tekniċi flimkien mal-klawzola sunrise tal-ikon. Dan jimplika li r regolament ta' standards tekniċi jiġu adottat bħala atti delegati issa imbagħad wara sentejn bħala standards tekniċi regolatorji. Jibdew bħala atti delegati imbagħad ikun hemm l-standards tekniċi. Kull miżuri ta' implementazzjoni l-oħrajn jisiru atti delegati, iżda meta jkun hemm bidliet tekniċi li jridu jseħħu fil-ġejjieni, imbagħad naraw li jkun hemm standards tekniċi regolatorji. Fuq il-kwistjoni tal-garanzija fuq, fuq terminu twil kien hemm diskussjonijiet li saħħu iżda ma tlaħaqx qbil. Kwistjoni pendenti oħra huma r-reġim tranzizzjonali, l-premessa fuq il-tabelli ta' korrelazzjoni, fuq il garanziji, u mbagħad hemm laqgħu wkoll skeda tal-nhar it-tlieta tlieta ta' Lulju. Fuq il-fondi ta' imprenditorija soċjali u ta' innovazzjoni soċjali kien hemm tielet trialogu nhar il-20 ta' Ġunju fuq żewġ dokumenti konġunti u r-raba trialogu fil-21 ta' Ġunju dedikat għal fondi tal imprenditorija soċjali. Inkiseb progress iżda għatfada l-kwistjonijiet pendenti u għanna trialogu ieħor ippjanat għallum wara il-laqa tal-Kumitat Ikon. l lad nazjonali u reġjonali kwistjonijiet kollha solvow ħlief kwistjoni importanti ħafna li forsi rajtu fil-mezzi ta' xandir fejn hemm ċertu stati membri li mhux lesti li joħorġu data fuq ir-responsabilità pubblika speċjalment fuq il-liabilities tal-pensjoni. Din hija leġiżlazzjoni tal-contingent liabilities. Il-Parlament qiegħed f'kontradizzjoni mal-xogħlijiet fuq is-six pack u għalhekk il-tim ta' negozjati ħareġ konferenza stampa fl-istess jum biex iħabbar li n-negozjati ġew sospiżi bħala konsegwenza ta' nuqqas ta' kapaċità tal-presidenza li toħroġ mandat fuq dan il-punt. Nixtieq nisħaq li din mhix nuqqas minn naħa tal-presidenza b'xi mod jew nuqqas minn kont tagħhom iżda issa nistennew li kunsill joħroġ proposta u nittamaw li nkun nistgħu nimxu l-qudiem fuq dan il-punt. Bekk arraftkom fuq triologi, tni triologi differenti, CRD ma kenniex trialogu, iżda għanna żewġ triologi din il-ġimgħa u iktar fi Strasburgu, matul Strasburgu. Bekk issa nilqa fiħdan il-Kumitat tagħna il-Ministru għall-Affarijiet Ekonomiċi u l-Intern ta' Danimarka dak responsabilta kbira din hija skambju ta' femijiet tas-soltu mal-Ministru fisem il-Presidenza. Ta' belħaq għanna u koll fil-kontest ta' dialogu ekonomiku il-rekomendazzjoni speċifiċi pajis pajis li nħarġu ġew ippubblikati nhar il-ġimgħa 22 ta' Ġunju biss u għalhekk forsi għadu stadju bikri wisq li konna dibattitu sħiħ fuq dawn il-punti. Għanna la oħra fil-fatt nhar it-tnejn ta' Lulju. U jina ċerta li uħud jistgħu jkollhom kummenti fuq dan iżda jekk hux ġust jew le li jkun hemm tweġiba min naħa tal-Ministru qabel ma ġew ġiskussi bisħieħ fil-Kunsill m'iniex ċerta. Daqshekk. Sa naraw kif nimxu. Il-Ministru sir jitkellem għal madwar 10 minuti, imbagħad ser ikollna l-iskambju ta' opinjonijiet tas-soltu. Grazzi tal-li ġejt, naddilek il-mikrofonu. Grazzi ħafna, President, membri onorevoli, nħares il-qoddim għandin l-opportunità kien tajab li konna dibattitu hija moment kruċjali kemm għaż-żona euro kif ukoll għall-Unjoni Ewropea kollha kemm min. Summit dal-waqt. Ġejn kien hemm dibattiti reċenti wkoll dwar l-Unjoni Fiskali u l-Unjoni Bankarja u naħseb li importanti li jkollna dibattitu dwar x'ksibna f'kooperazzjoni bejn il-Kunsill, il-Kummissjoni u l-Parlament u kif mixin fir rigward il-governanza ekonomika u l-konsolidazzjoni fiskali b'mod ġenerali. Nittama li nistgħu nużaw din l-opportunità biex narfu x'kisbieta minna matul il-Presidenza Daniża tal-Unjoni Ewropea f'dawn is-sitt xhur li kienu mill-quta kemm il kriżi iżda anki mill-ewwel semestru Ewropew. Nfukajna fuq tliet prioritajiet tal-Unjoni Ewropea l-ewwel nett l-governanza ekonomika, t-tieni ir-regolament ta' swieq finanzjarju u t-tielet it-tassazzjoni. l governanza ekonomika kienet Il-qalba tad dibattiti Ewropej għal dan l-aħħar wila fil-fatt palma tafu iktar minni għaliex intom għamiltu uħut mix xogħol diffiċli fil-rigward is-sitt miżuri leġislativi magħrufa bħala six-pack. Dan kien magħna mill-ewwel jiem tax-xogħol tal-Presidenza, ix-xogħol tas-six-pack. U aħna fukajna aktar fuq l-implementazzjoni edna li wassanna deċiżjonijiet taqlin b'sodi u mbagħad irridu nifukaw fuq l-implementazzjoni. Imbagħad il-Kummissjoni ħarġet b'żewġ proposti leġislattivi addizzjonali magħrufa bħala t tupek li jinkludu dispożizzjonijiet għal iktar koordinazzjoni b'saħħitha fiż-żona euro, monitoraġġ imsaħħaħ fil-politiki budġetarji tal-pajjiżi taż-żona euro. Intom tafu wkoll li il-Kunsill ħareġ konklużjoni rapida fir rigward it-trattat fl-ewwel fil-21 ta' frar u minn dak iż-żmien il-Kunsill illa tistenna riżultati tad deliberazzjonijiet tagħkom. Jiena nemmen li l-intemmu dan il-proċess leġislattiv mill-iktar fis possibbli huwa ta' importanza kbira. Ġala darba t-tupek irid jidħol fis seħħ qabel ma l-istati membri taż-żona euro jibdew jaħdmu fuq il-budgets tal-2013 tagħhom fil-ħarifa ta' din is-sena. Probabilment mhux nkunu nistgħu nimxu l qudiem wisq fir-rigward id-diskussjonijiet formali mal-Parlament matul il-Presidenza tagħna iżda nittamaw li nistgħu nilħu konklużjoni malajr kemm jista' jkun matul il-Presidenza Ċipriotta. It-tieni ħaġa li se nsemmi fir-rigward il-governanza ekonomika hija r rounds sħiħ ta' semestru Ewropew wara dħul fis seħħ ta' sitt miżuri leġislattivi u x-xogħol ta' dis-sena fuq is-semestru Ewropew ra li kien hemm ħafna innovazzjonijiet importanti fih. Nidejna dialogu ekonomiku mal-Parlament Ewropew u jiena nemmen li dan huwa għodda importanti ferm sabiex inżidu trasparenza tas semestru Ewropew kif ukoll il-koordinazzjoni tal-politika u l-interazzjoni bejn l-istituzzjonijiet tagħna. Fir-rigward ir-rekomandazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż, is-CSR, il-six-pack introduċa l prinċipju ta' li tikkonforma jew tispjega. Fekofin dan l-aħħar semma bħala prinċipju ta' li tilmenta u tispjega aktar milli tikkonforma u tispjega. Din il-kritika l rċevejna. Sta xorta waħda l-Kunsill sa maġġor parti tiegħu meta mqabbel ma' snin moddija qabel ma' rekomendazzjoni tal-Kommissjoni u introduċa biss bidliet moderati e kien sejħilhom jien fir-rekomendazzjonijiet. L-impressjoni tiegħi hija li anke fir-snin immoddija kien hemm inqas tibdiliet fir rigward il-proċedura ġdida. Kien hemm ftit pożizzjonijiet fejn il-Kunsill kellha pożizzjoni differenti minn naħta l-Kummissjoni u aħna spjegajna dawn id-differenzi mal-Kummissjoni kif għandu iseħħ. L-iktar ħaġa innovattiva ta' Sixpack hija l-proċedura ta' sbilanċi makroekonomiċi l-ġdida. Marufa bħala l-MIP, MIP. Pruvajt nevita li nitalli ma ċanna ħafna abbrivazzjonijiet biex kulħadd jifhem x'qed nagħmlu eżattament, imma xorta waħda dik l-impressjoni tiegħi. X'inhija l-ħaġa ġdida u l-iktar ħaġa importanti hija li r-rekomendazzjonijiet ta' prevenzjoni ta' din il-proċedura ġew integrati issa fir-rekomendazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż taħt is-semestru Ewropew. U għalhekk nisabu f'pożizzjoni aħjar biex nevitaw li l-kriżi terġa' tfeċċ. Konkludejna fuq CSRs fil-Kunsill tal-Ekofim fil-laqgħa tal-nhar il-ġimgħa 22 ta' Ġunju u ħajtieħdu passi formali finali fil-ekofin tal-Ulju wara li jkun hemm il-konsiderazzjoni tal-Kunsill Ewropew din il-ġimgħa. Issa ngħaddi għat-tieni priorità li hija r-regolament ta' swieq finanzjari. Matul dawn l-aħħar sitt xhur, il-Presidenza faċċat numru ta' proposti ta' regolament finanzjarju f'stadji differenti tan negozjati kemm fedan il-Kunsill kif ukoll mal-Parlament Ewropew. Aħna sodisfatti li stajna nimxu l-qoddim ġmielna fir-rigward l-Aġenda ta' Servizzi Finanzjarji Ambizjuża tal-Unjoni Ewropea, kuntenta ħafna li wasanna l-ftehim politiku mal-Parlament Ewropew fuq id-dokument Emir fuq id-derivattivi OTC l-over the counter, fuq il-CCPs u fuq il-repozitorji tal-kummerċ. L-emir se jwassal regoli komuni biex iżid is-sigurtà u l-effiċjenza tal-OCT derivatives, derivati over the counter. Din importanti ferm. Il-Presidenza barra fetħet numru ta' trialogu mal-Parlament Ewropew fuq numru ta' proposti oħrajn, waħda speċjalment dokument importanti hija ir revizjoni tal-regoli tar rekwizit ta' kapital, smajna ħafna fuqu, dawn kienu l-priorità ewlenija tar regolament finanzjarju tal-presidenza Daniza. Palma tafu, aħna konna ta' suċċess u ksibna approċ ġenerali fil-Kunsill ta' nofs Mejju. Fin-negozjati bejn il-Kunsill u l-Parlament, aħna koprejna ħafna xogħol f'perjodu qasir ta' żmien kollu nafu kemm hija regolamentazzjoni diffiċli li naqblu fuqha, iżda waħda mill-affarijiet li tħassibni hija li probabbilment mhux se nexxinna naslu għal konklużjoni fuq numru ta' kwistjonijiet qabel is-sajf bil-pass li qed nieħdu bħalissa. Din hija xi ħaġa li ħasra li qed isseħħ, iżda naħseb li għandna nagħmlu sforz addizzjonali sabiex nimxu l-qoddim, mhux entità waħda iżda il-Kummissjoni, il-Parlament u l-Kunsill id fit biex immexxu da trialogu il qoddim Barra minn hekk temmejna wkoll it-tħejjija tal-Kunsill fuq numru ta' proposti nista' nsemmi d-direttiva ta' trasparenza u d-direttiva tal-kreditu tal-ipotekar kif ukoll is-CRA regolament tal-Aġenziji ta' Klassifikazzjoni tal-Kreditu. Jiena kuntenta ħafna li l-Kumitat tagħkom adotta r rapport fuq il-dokumenta CRAs Il-ġimgħa li għaddiet, il-Kunsill lest li jibda negozjati fuq dawn il-proposti importanti u ser jati, ser nagħtu la posħiħ tal-Presidenza li jmiss f'dawn in-negozjati. Ndur issa għat-tielet priorità li jina tassazzjoni. Il-Presidenza Daniza għadet b'seba' jnejn u tat attenzjoni partikolari għal proposta tal-Kummissjoni fuq l-FTT, it-taxxa fuq transazzjoni finanzjarji. Minħabba l-importanza ta' dan id-dokument, il-Presidenza Daniża ħadmet biħġara biex tiżgura li jkollna progress u nsibu soluzzjonijiet. Organizzajna numru ta' laqat ta' gruppi ta' ħidma, sitta fil-fat naħseb, sabiex intemmu l-eżaminazzjonijiet tekniċi tad dokument u numru ta' diskussjonijiet politiċi fil-Kunsil ta' Ekofin. Diskutejna wkoll l-FTT għal darboħra fil-Kunsil ta' Ekofin fil-laqa tal-ġimgħa li għaddiet 22 ta' Ġunju wasanna riżultati importanti. L-ewwel nett notajna li mhux l-Istati membri kollha jappoġġaw il-proposta tal-FTT tal-Kummissjoni hija proposta li teħtieġ unanimità u għal daqstant mhux ser inkunu nistgħu nadottaw il-proposta kif inhi bħalissa. It-tieni nett Notajna u koll xewqa fost ċertu stati membri li jizeminaw il-possibilità ta' kooperazzjoni msaħħa. L-aħħar pożizzjoni fuq jekk nimxux il-qoddim jew le tiddependi fuq l-FTT kif se tkun eżatta li se tkun soġġetta għal kooperazzjoni msaħħa, possibilità tista' tkun li jkun approċċ pass pass, taxxa fuq l-isma fuq l-ewwel pass u mbagħad taxxi oħrajn fuq ossi oħrajn f'passi differenti. Biex nagħlaq naħseb li l-kooperazzjoni msaħħa tidher li hija triq tajba il qoddim Il-Presidenza Daniża investit ħafna sforzi wkoll biex tikseb progress fuq it-tassazzjoni fuq il-tfaddil. Dokument li jgħat fuq il net għal ġlida kontra l-frodi u l-evażjoni tat-taxxa. Id-direttiva ġurnata hija sibna qbil fuqa fuq level tekniku u fuq livell politiku diskutejna proposta ta' kompromess fuq mandat ma' negozjati ma' l-Iżvizzera u pajjiżi terzi oħra. Sfortunatament, u sfortunatament bil-kbir minħabba oppożizzjoni minn żewġ stati membri, il-mandat għadu ma ġiex adottat. Il-Presidenza ser tagħti rapport lill kunsill Ewropew li saħħaq fuq l-importanza li nevitaw l-eviżjoni tat-taxxa u l-frodi tat-taxxa hija ta' tħammir il-wiċċ għal kunsill li ma nixxinniex nsibu soluzzjoni fuq dan meta l-Kunsill tal talabna li nagħmlu hekk iktar kmieni. Il-Presidenza Daniża tat priorità wkoll reviżjoni tad direttiva tat tassazzjoni tal-enerġija biex nagħmlu progress lejn eh, l-għanijiet importanti tal-enerġija u tal-klima tal-Unjoni Ewropea, it-tassazzjoni tal-enerġija hija dokument ieħor diffiċli tat-tassazzjoni fejn l-Istati membri għandhom pożizzjoni differenti ferm. Il-Kunsil ta' Ekofin kellu dibattitu kostruttiv fuq dan il-punt il-ġimgħa li għaddiet biex jistabilixxi xinu ma' prioritajiet biex nimxu l-qudiem u nħarsu l qoddim li niksbu progress fil-Presidenza Ċipriotta. President, membri onorevoli, mhux biss nħares l qudiem għad-diskussjoni tal-lum, iżda nixtieq minn qalbi nirringrazzjakom għal kooperazzjoni matul il-Presidenza daniza. Grazzi tal-attenzjoni missa. Thank you very much and thank you grazzi għall aġġornament u l-informazzjoni li tajtna. Issa ser ngħaddi għall koordinaturi jew inkella replacement tagħhom fisem il-gruppi politiċi u mbagħad ngħaddu għal KHDI. Sissa għandi fuq il-lista tiegħi lil Jean-Paul Gozessa għal PP, e, is-Sur Domenici għal l-SND u Probabilment ser ikun hemm għaliex ixmet minn għaldi għaw żvan ukoll Ivo għall ICR e u mbagħad ser ngħaddu għal KHDI. Għaliex m'għandniex gruppi oħrajn hawnhekk kif jogħġbok, Jean Paul. Grazzi, Signora President. Ministru, inti tajtna aġġornament tal xogħol li għamlet il-Presidenza Daniża tul il-mandat tagħha. tu għamiltu xogħol tajjeb ħafna. Nixtieq nidri l-opportunità biex ehm, insaqsi mistoqsija u xi kummenti wkoll dwar time frame. Aħna ninsabu f'pożizzjoni eh, komplessa u diffiċli ħafna ġewwa l-Ewropa. Il-ħamis u l-ġimgħa jiena iltqajt mal-Ministri tal-Finanzi ehm, ġewwa l-Lussemburgu u jiena rajt li s-situazzjoni kien għada serja. Issa nitkellmu dwar time frame naraw li hemm eh, x'inqasijiet fis-sistema. Pereżempju inti semmejt it-tupac jiena familjari mhux ħażin magħha. Kienna l-pożizzjoni tal-Parlament, tal kunsil li se nistennew dik tal-Parlament, pero aħna qatt ma konna daqshekk proattivi, aħna ma jnexxilna niksbu wis minn l-ebda naħana nirreġixxu biss lejn sitwazzjonijiet li aħna nosservaw. Illum, pereżempju, jitkellmu dwar Unjoni Bankarja. Nixtieq nfakkar il kulħadd li fl-2010 fi żmien meta aħna konna din diskutu supervizjoni finanzjarja tal-banek ehm, u is servizzi finanzjarji, ġew l-Parlament il-pożizzjoni kienet qed titlob għall-Unjoni Bankarja u n-nies kienu qegħdin jaħsbu dwar li m-awtorità kienet se tkun qed tieħu ssieb Issa, XMP Spanjol għamil proposta iżda l-istati membri ma kienux uh, eh, interessati. Umbagħad kiena iktar tard kien hemm qbil iżda nżew li il-Parlament kien involut fid-deċiżjoni tal-imko. Aħna ġilidna biex ikonna awtoritajiet supervizori, il-pożizzjoni mhijiex waħda perfetta, l-istati membri jopponu dan iżda aħna għamilna xi kizbiet. Umbagħad kien hemm suġġeriment li tlet aġenziji jisiru bċertu mod partikolari, iżda spiċċerna bċertu mod li ma setax ikun hemm ċertu reklutax ta' u intqal li ma nistawx insibu nies staff tajjeb biżejjed biex jagħmel dan ix-xogħol. Il-Parlament illum f'backgrounds differenti mill-Ewropa kollha qed nippruvaw nħarsu l-qudiem, qed nippruvaw nkunu eh, nagħtu l-idejat Ewropej tagħna minn ħafna iktar stati membri. Iżda dejjem ikun hemm xi stat membru tnejn jew tlieta li jibblokkaw xi ftehim. Kull darba inti tispiċċa tiffaċċja sitwazzjoni li ma tistax telibba. Umbat iċ-ċittadini għandhom l-impressjoni li aħna ma qed nagħmlu xejn hawnhekk isna l-Ewropa mhix kapaċi. Nirringrazzjak ħafna għax-xogħol li għamilt għamiltu xogħol tajjeb ħafna u nixtieq ngħid li l-Parlament qiegħed jaħdem. fir ta' din is-sitwazzjoni, iżda sfortunatament mhux qed jismana ħadd. Issa għandna l-aħħar tans, ġej samet, jiret il-ġurnalisti, u ser ngħidu issa, Ma jemmenx sens li konna deċiżjonijiet fuq eh, l-Ewropa li jittieħdu waqt eh, laqam matul ikla fej kulħadd irid tifittex xie li jitlaq lem biex imur id-dar. Hawnhekk jidher li mhux qed responsabilita responsabilità kif suppost. Ser jiġri fis-summit fl-aħħar tal-ġimgħa ma nafx. Iżda jekk naħseb taqblu miegħi jekk ma jiġri xejn din se tkun daqqa saħar tal-Ewropa. I, think that is one of the most uh, crucial. Naħseb li dan kien wieħed mill-iktar dibattiti kruċjali. Jidher li hemm differenza bejn ix-xogħol kollu li sar biex ikonna governanza aħjar, biex ikonna regolamentazzjoni finanzjarja aħjar, nassiguraw li n-nies iħallsu tax-xi tagħhom u nevitaw il-frodi u fl-istess ħin għandna dawn id-dibattiti kbar ħafna li dejjem ixeklu l-attenzjoni mix xogħol kollu li kunet isir. U jiena naħseb li hija taħasra li n-nies mihomx konxi mill-fatt li l-istituzzjonijiet Ewropej fil-fatt qegħdin jaħdmu l-kol flimkien mhux biss fil-maniġer tal-kriżi iżda wkoll biex iwittu triq għal settur finanzjarju regolat mod aħjar u għal-iktar koerenza fil-governanza ekonomika. Iżda però mhux qed jippermettu ħin biżejjed biex dawn l-affarijiet jaħdmu f'dan l-istituzzjoni u f'dan l-istati membri. Ovvjament hemm riskju iva għal summit ieħor li ser ikun wieħed twil ħafna l-istennijiet huma kbar ħafna, nistennew li ser iseħħ xi ħaġa, nisper li jseħħ xi ħaġa konkreta fir-rigward tal um, possibilitajiet tal iktar investiment ġewwa l-Ewropa, iżda b'mod ġenerali issa aħna qed ikonna esperjenza mill-qrib fir-rigward regolamentazzjoni Ewropea u huma x'inhuma l-proċeduri formali ta' trattat hemm bżonn ta' iktar dialogu ta' fiduċja u trialogu bejn l-istituzzjonijiet, iżda wkoll bejn l-istituzzjonijiet u l-istati membri, għaliex naħseb li inti semmej qed tajjeb ħafna meta tiktar iktar kmieni li hemm dejjem xi ftit stati membri u dawn il-ftit stati membri qegħdin jirriflettu l-fatt li għad memx bilanċ perfett jew inkella bilanċ tajjeb biżejjed bejn dak li għandhom jagħmlu l-istati membri u dak li għandhom jagħmlu l-istituzzjonijiet Ewropej. Ġifieri f'dan il-każ kriżi jew m'hemmx kriżi, hemm affarijiet xi jsiru u jridu jsiru mhux biss fir-rigward ta' trattati ġodda, iżda fir-rigward ta' kundizzjonijiet kif suppost tax-xogħol b'mod eh, trasparenti kemm jista' jkun. Forsi mhux se nifanalizzaw id-dibattitu llum għaliex naħseb li ser jibqa' dej u għaddej dan id-dibattitu sa ma naslu għal sitwazzjoni fejn ikun għanna sitwazzjoni iktar stabbli u jiena naħseb li din hija waħda mir-raġunijiet tal fejdejem dejjem għanna summits ħafna tensjoni madwarhom u li s-sitwazzjoni għadha mhix stabbli Grazzi, Leonardo Kjoġbok. Grazzi, President. Ministru. Għonet jena nishtiq nirringrazzjak għax-xogħol li għamilt b'mod partikolari. Dak li għandu x'jaqsam mal-aġenzijiet tal-rating. U f'dan Mm, l-istadji jena semmi zewġ kwistjonijiet oħrajn u norbot ma dak li għadu kemm intqal mill-sur Jean Paul Gossess li il-menta dwar ċertu eh, deċiżjonijiet li jittieħdu ċertu waqsma partikolari, bħal pereżempju madwar mejda u mingħajr ma qisu wis ir wol ewlieni fundamentali tal-istituzzjonijiet. Jiena jkolli ngħid li ġa jkun importanti jekk id-deċiżjonijiet fundamentali jittieħdu, jittieħdu ta' vera u kif suppost. Sta jidher li li issa f'rigward ta' dan is-summit ta' 28 u 29 ta' Ġunni ta' Ġunju hemm ħafna pessimizmu. Jiena nixtieq insaqsik żewġ affarijiet, żewġ mistoqsijiet mod partikolari. L-ewwel waħda għandha x'taqsam mal mas-suġġett tal-Unjoni Bankarja u l-Unjoni Fiskali. Mod partikolari dwar l-Unjoni Bankarja, li mis x'inhi s-sitwazzjoni u x'inhuma punti di vista nafu li hemm opinjonijiet differenti ħafna fil-ħdan il-Kunsill u issa lejliet ta' dawn id-deċiżjonijiet li għandhom jittieħdu deċiżjonijiet tant importanti. U il-mistoqsija tiegħi se narbota ma' talba ta' li saret minn naħa ta' Spanja rekapitalizzazzjoni tal-banek u anka fuq il-mod ta' kif dan dawn l-għajnuniet għandhom iseħħu. Per eżempju, il-fondi għandhom imorru għal Fund for Orderly Bank Restructuring Spanjol u nafu li f'dan l-istadju hemm ħafna dubji u hemm ħafna problemi fuq il- possibilità li jista' jkun hemm għajnuniet li jingħataw direttament lis sistema bankarja għal daqstant il-mistoqsija tiegħi hija u għandha x'taqsam mad-dibattitu li bħalissa hemm fil-Kunsill dwar dan is-suġġett tal-ġbir tal-Unjoni Bankarja dwar il-mod ta' kif il-bailouts għandhom isseħħu u wkoll fuq il-possibilità li naslu għal soluzzjonijiet konkreti. Punt li jħor jitratta l-anijiet fuq medja med Mm, medda medja ta' żmien fil rigward tal-għajnuniet li nataw il-pajjiżi f'diffikultà, aħna nafu li hemm talba minn naħa tal-gvern tal-Greċja fir rigward ta' dewmien iktar fil rigward ta' dawn il-programmi u hawnhekk jiena nixtieq insaqsik ukoll x'inhi l-opinjoni tiegħek dwar id-dibattiti li qed iseħħu f'dan il-Kunsill. Grazzi. Well, I, I would love to... to... Nishtin kun konkreta, iżda sfortunatament ħafna minn mistoqsijiet ser jkunu huma mistoqsijiet li l-Eurogroup għandu jirrispondihom. Ixtieq ngħid ukoll li mhux biss għandna dibattitu fuq il-mod ta' kif jaħdmu istituzzjonijiet iżda rid naraw ukoll kif ser insibu bilanċi bejn il-pajjiżi tal-ewro u dawk mhux tal-ewro. Aħna nafu ovvjament li l-interessi tagħhom mihomx eżattament maqsumin bejn pajjiżi tal-ewro u dawk le, hemm ukoll interessi li huma komuni u għandha ma nistgħux ngħidu li l-Ewropa hija maqsuma fit-tnejn u forsi xi ħadd jista' jgħid li tbissi li Ewropa ta' żewġ stati membri min jgħid ta' 15 jew ta' 10 jew 17 jew inkella 25 eh, tal-Fiscal Compact, insomma. Issa, fir-rigward tal-Unjoni Bankarja, jiena naħseb li hemm ħafna nies qegħdin jistennew ir-rapport minant Van Rompuy u li natal il-kapijiet ta' stat ehm, malar kem jista' jkun għanna ma rajna xejn minn dan ir-rapport laqas bis sabbozz tiegħu. Hemm ħafna affarijiet li ntqalu nkitbu fil-gazzetti internazzjonali dwar x'tista' tkun din l-Unjoni Bankarja, iżda kieku jkun tajjeb iva li jkollna affarijiet iktar konkreti, jekk mhux blueprint ikollna l-inqas l-idejat biex ikonna dibattitu iktar ehm, ifokalizzat fuq ix-xogħol tal-Unjoni Bankarja. U jien naħseb li iva dan ikun tajjeb, ikun tajjeb għall kunsill għall-Parlament Ewropew għal dan il-Kumitat biex bekk ikonna proposta iktar konkreta d-dimna. It-tieni ħaġa. Spanja talbet għal appoġġ biex tirrikapitalizza l-banek tagħha. Din hija kwistjoni ta' żona ewra, iżda naħseb li hija milquha mill-Istati Membri kollha għaliex jekk inti jkollok sistema iktar stabbli ġewwa Spanja dan ikun tajjeb għal kulħadd. u li tagħti 100 jew 62 biljun euro mhijiex lawn żgħira, eh, irridu però naraw xinu ma l-bżonnijiet eh, għal eh, ta' Spanja biex tkun tista' tirrekapitalizza l-banek milli qed nara mixin il qoddim dwar dan. na il-ġimgħa eh, fil laqqa tal-Ikofin suppost kien kenna preżentazzjoni fuq riżoluzzjoni finanzjarja iżda sfortunatament minħabba ta' kwistjonijiet ħafna kwistjonijiet ħafna dibattiti kellna nipposponu dan għaliex ma kienx ser ikonna ma stajniex il-Kummissjoni tippreżenta proposti ħatar t wara nofsinhar, aħna xtaqna li l-Kummissjoni tippreżenta proposta eh, ta' regolamentazzjoni finanzjarja kmini waqt il laqqa biex bekk tingħata attenzjoni sħiħa u l kwistjoni tal- bail-ins u l-bail-outs hija xi ħaġa kruċjali ħafna anke ċittadini biex bekk inkunu nistgħu ngħidu u għanna ma nishtiqux ukoll li il persuni li ħalsu taxxa jagħmlu bailout il dawn il-banek. Dan huwa messaġġ eh, ċar ħafna u importanti minn ħadd tal kummissjoni Jiena nispera li l-Presidenza Ċipriota se tagħtiha importanza kbira din il-kwistjoni għaliex jiena naħdmu ħafna fuqha u hija xi tant mitluba u il-Kummissjoni wkoll tixtieq tippreżenta għaliex hija meħtieġa kemm dibattitu pubbliku um, biex inkunu nistgħu nifhmu eżattament x'inhuma l-affarijiet il-vantaġġi u l-iżvantaġġi. Id-dibattitu dwar il-programm Grek u wkoll fidejn l-Eurogroup u ma kienx hemm l-ebda konklużjonijiet s'issa sa fejn Thank you very much. Grazzi ħafna, jena ser nibqa' dejja mistoqsija u risposta sakemm ma nagħmlu l-ewwel round tal-inqas, iżda rridu naġru xi ftit. Ollek jogħġbok. Grazzi, President, grazzi Ministru. Jiena nirrappreżenta li Sinjor Gullart mbagħad se jkun hemm mistoqsija oħra tipi oħra ta' mistoqsija naħa tiegħi. Naħa ta' fuq tal-Ewropa, aħna għandna ħafna parties fil-ġonna meta jkollna x-xemx anke bil-lejl. Però għandi mistoqsija dwar dan it-tip ta' parti hawnhekk jiena. Nixtieq nkunu nafu eżattament minn fejn ġejjin dawn il-flus kollha li jista' din jitqasmu ġewwa l-Ewropa kollha u jkolli ngħid li dik kienet mistoqsija eh, tajba ħafna. Forsi mm, din hija waħda mill-mistoqsijiet eh, ewlenin għal ħafna minna ħafna ċittadini ġewwa l-Ewropa. Fejn ġejjin il-flus kollha, min se iħallas għal dawn il-flus kollha? Fl-aħħar mill-aħħar. Inti kont qed tissemmi dan, Sinjor Ministru, it-Two Speed Europe. Aħna ninsabu fl-istess pożizzjoni Danimarka u l-Iżvezja. Ir-Renju Unit ma jridux ikunu f'din l-Unjoni. U forsi jitilqu wkoll, Iżda li Danimarka u l-Iżvezja jridu jkunu parti minn din l-Unjoni u jiena naħseb li ċittadini. Iżda, kif ser, kif xtaħseb inti dwar din it-tip ta' Ewropa u x'nu ma l-konsegwenzi? Hemm proposti miftuħa x'inhu ma ċirkostanzi? Inti taħseb li forsi din qed issir xi ħaġa problematika, ħafna iktar problematika. U forsi aħna, forsi mhux issa, iżda iktar tard nistgħu nispiċċaw fl-istess sitwazzjoni tan Norveġġja, aħna ninsa aħna qisna mistednin fi fi klab, iżda ma rridux ninaqdu bisħieħ, iżda din barra aħna nistennew. Inti kont qed ukoll li dawn il-mistoqsijiet huma bej wieħed u ieħor marbutin mal-Eurogroup u x'inhi l-informazzjoni, x'inhu dialogu, x'inhi l-influenza hawnhekk f'dan rigward. Il-mistoqsija tiegħi hija di. X'in il-pajjiżi ta' barra x'ser jagħmlu biex ikollhom vuċi f'dan kollu u meta il-train ser jitla, aħna ser nispiċċaw hemmhekk, nibqgħu hemm l-art dan huwa proġett riskjus ħafna l-Ewropa li ser tinfiret iktar, se tinqasam iktar. Intom ser jagħmlu u dawk il-pajjiżi barra ser jipravaw jagħmlu biex jġelu li l-oħrajn jindunaw li dan jista' jkun il-telfa u l-erda tal-Ewropa kif nafu għallum. Well, well, first of all... L-ewwel nett, minn fejn ġejjin il-flus, naħseb li aħna dejjem nilabu b'dawn is-somma enormi in-nies qishom ma xaħsu ħassuhom il-bot ħafna minnhom dawn l-ammonti enormi ta' flus. Imma il-fattu li laqas l-ebda ċentezmu ma jaqa mis-sena mis-sema irid ikun ħadem għalih xi ħadd. Il-kontribwenti, il-gvernijiet li jiġbru t-taxxi. Is-setturi privati li jixtru l-bonza biex jippermettu li kollox isir. Irridu nżommu f'maħna jenk bta' nsemmu daw iċ-ċifri astronomiċi. rridu niftakru li biex daw iċ-ċifri jkunu hemm biex daw jeżistu, in-nies iridu jaħdmu sabiex u se jkun hemm ħadd ieħor li mbagħad jiġi bail out. Waħda mill-prioritajiet fuq livell prattiku tal-Presidenza Daniża kienet illi nieħdu kemm jista' jkun deċiżjonijiet mas-27 stat membru. Anke meta kellna deċiżjoni ta' maġġoranza kwalifikata, aħna provajna namluwa deċiżjoni unanima, speċjalment fid-diskussjoni tal-Fiscal Compact li huwa dibattitu li fih jihdu ħsem biss 25 stat membru jiffirmaw fl-aħħar mill-aħħar aħna għedna illi anki hawnhekk is-27 stat membru jridu jieħdu deċiżjonijiet, jistgħu jieħdu deċiżjonijiet Kien żmien li aħna wkoll hemmhekk għadejna mer mod unanimu. U dejjem minniħ bi 27 stat membru aħna l kulħadd għax għandna is-suq uniku illi huwa il-bażi ta' kulħadd u regolamenti finanzjarji huma is-suq uniku. Għalhekk naħseb li jista' jkollok kostruzzjoni aħna nippruvaw li ma nagħmlux pajjiżi illi jitħallew barra. Nasab li hemm dibattitu ovvju ta' kif nistgħu aħna naqdu. Is-suq uniku regolament finanzjarju tiegħu u mbagħad l-ideat ukoll tal-Unjoni Bankarja illi tkopri ż-żona euro u xi affarijiet oħra. Jiġifieri dan huwa dibattitu kruċjali, il-problema kif kifat fil-bidu illi li ma niddiskutu dil ħaġa inqas nifukaw fuq l-affarijiet li jridu jsiru xahar b'xahar. ċe il-governanza ekonomika li nuru ċittadini tagħna li meta ngħidu li aħna rridu nirregolaw is-settur finanzjarju nkunu qegħdin nagħmlu dan. Meta ngħidu aħna rridu governanza ekonomika aħna waslu din il-governanza ekonomika. Grazzi, Sven. Iva, meħbra fostna għal oħra, Signora Ministru. Jiena bażikament nixtieq nqajm żewġ punti wieħed malaj malajr. Issa taħt il-Presidenza tagħkom mal-ewwel darba għandna il-proċedura ta' żbilanċi kena diskussjoni twila mal-Kunsill fuq dan. U jekk inħares issa lejn l-ewwel round donnu nara daqsxi ironika li ċipru Spanja Mikela li jinsabu fi problemi serji attualment anki minħabba zbilanċi ma tpoġġewx taħ skrutinju intensiv. Mill-banda l-oħra l-Ġermanja, illi ovvjament hija waħda minn dawk il-pajjiżi illi għandu l-ikbar zbilanċi laqqas ma tpoġġa taħt skrutinju intensiv. Allora xi konklużjonijiet li tista' konklużjonijiet li tista' tinti minn dak kollox biex tkun tista' taħdem di proċedura ġdida tieni net fil proposta ta' presidenza tagħkom kien hemm prioritajiet pożittivi ħafna kien hemm punti dwar il-tassazzjoni wkoll, speċjalment anke dawn semmejtu waqt il-feedback li tajtna. Jekk inħares li l-balance sheet imma naraw li fuq id-direttiva tal-saving tax dina għadna fin blok jiddispjaċik inti, aħna jiddispjaċina wkoll, imma ħasra li f'sitwazzjoni fejn il-budgets pubbliċi qegħdin taħt pressjoni kbira aħna nkomplu poġġu l-pressjoni fuq l-Istati Membri biex naqsu n-nefqa l-Ewropa ma tistax tgħinhom biex tassew jużaw u jwettqu is-setat fiskali li għandhom diġà. Minna, mbagħad it-tieni intom fil-programm ta' presidenza tagħkom kontu qegħdin tappoġġjaw is-CCCTB u din wkoll bħalissa qiegħda implukkata fil-Kunsill minn nies tas-soltu. Mbagħad jekk ngħaddu għad-direttiva tal-enerġija, intom kontu qegħdin tajdu kemm hija utli din, imma hemmhekk ukoll il-Parlament għandu pożizzjoni pjuttost pożittiva. Ġifri, għedin naraw li dan il-rekwizit tal-unanimità jgħat jimblokka l-Kunsil milli jilħaq il-miri tijaw li kunu tajbin għal ġit komuni. Naf li inti l-FTT mux li toġobkom ħafna, ma għedin naraw l-istess situazzjoni jemmek u koll, għallu xinu ma konsekwenzi li għattara inti għal dan kollu u xinu ma l-passi li ħattu sabiex intom b'mod attiv toħorġu l-Kunsil barra minn dan l-imblokk u x'parir ħatatu lil presidenzi futuri sabiex ikollna azzjoni ta' veru fil-qasam tal-taxxa u mhux skuża wara skuża u ma nkunux nistgħu noħorġu minn dan imblok minħabba superpotenzi bħal huma l-Awstrija u l-Lussemburgu. L-ewwel nett naħseb illi il-proċedura tal-iżbilanċ makroekonomiku huwa ħaġa ġdida u naħseb illi kif kien qed jaħdem fil-bidu probabbilment ma kienx sinkronizzat ma bjeta semestru Ewropew. Għax kiku stajna nużaw qabel ma namlu rakkomandazzjonijiet u dan jkun parti mill-feedback tagħna. Li nikkalibraw aħjar sabiex naċċertaw li jkun hemm l-Annual Growth Service u dawn il-proċeduri ta' żvilanġ b'mod aħjar. Ħalli bekk ikollna anke diskussjoni aktar strutturata, ġifieri Nasab li hemm ħafna affarijiet jistgħu jingħaddu ta' kif nistgħu ntejbu l proċedura Fuq it-taxxa naqbel meta nara x'għamilna naraw li aħna minna ħafna xogħol, ħafna sijat ta' ħidma kienu dedikati għat-taxxa. Aħna qedna li l-kompromess ikun tajjeb biex nilħu l-miri li nixtiequ nilħu. Naħseb li dan għajda juri sewwa l-fatt li hemm il kwistjoni ta' soluzzjoni Ewropea jew inkella awtorità li tkun iktar infasla għal pajjiż. Però ovvjament il-kompromess diffiċli ħafna x'kif qed tgħid inti qed insabu fin blokk u għalhekk. Ma nasibx li nistaw najdu minn jum għal liħor li ridu li kollna maġġoranza kwalifikata fil-qasam fiskali fl-ekonomita. Għax inkella tispiċċa xorta bl-istess imblok kif għandna bħalissa fid-direttivi u proposti l-oħra. Ħaġa li xtaqna nagħmlu aħna kien illi l-pajjiżi jaraw il dawn l-affarijiet ħajġru xorta eventwalment, ma li jagħmluhom bl-aktar mod tajjeb. U mhux noqogħdu nistennew li konna nagħmluhom bil-fors, irridu ma rridux, għax darba ħajkollna nagħmluhom anke minħabba leġiżlazzjoni Amerikana f'dan il-qasam. Allura, għaliex ma nagħmluhx kif suppost nirraġunaw għal ħaġa fil-Kunsill? Kif għattilkom semna ħafna fuq dan, però ma rnexxinniex neħu qbil fuq l-ebda waħda mill proposti li ressaqtilkom illum. Imma X'taħseb inti, xi tfisser? X'se tagħmel issa minħabba dal-falliment? Nistennew, nistennew għaliex ma rnexxilniex? Semmejtu it-Two Speed Europe intom tirrakkomandaw dil ħaġa kif dan il-qasam nistgħu ngħaddu għal kooperazzjoni msaħħa pereżempju għalhekk x'taħseb? Wow. I I don't know what how many what one should measure uh, experience. Ma nafx kif wieħed jista' jkejjel l-esperjenza fil-politika maħġa li tal-limt jien matul is-snin u li jekk inti taħdem, jekk inti tistenna tkun paċenzjuż, eventualment l-affarijiet jinbidlu. Ix ħadd tagħmel, ma tistax tivvota fuq u jekk ma jkunx hemm maġġoranza jekk ma jistax ikun hemm maġġoranza kwalifikata fil-qasam fiskali, kull ma nistgħu nagħmlu nagħmlu pressjoni. Forsi presidenza li jmiss jew ta' warajhom f'kooperazzjoni ma' pajjiżi interessati jkunu jistgħu jidlu l-affarijiet. Aħna fil-qasam ta' taxxa fuq l-enerġija għamilna progress anki fil-linji gwidi politiċi mhux ħajkun hemm xi proposta ta' kommissjoni li ħadqaddim il-Kunsill bla bidla ta' xejn, però forsi jista' jinstab kompromessa għax linji gwida politiċi għal presidenza li jmissu iktar issa iffukati u aħjar minn dawk illi bdejna bihom kien hemm pass il-qudiem anke fir-rigward ta' trasparenza u tal-taxxa fuq is-savings imma da kollu jieħu żmien. Iva jogħġbok. Signor President. Signora Ministru. jekk tippermettu li jiena lura sitt xhur. Meta ġejt fostna l-ewwel darba. U għavolja aħna ġejjin minn partiti ideoloġiċi differenti, jiena xajta kont impressjonat dak li smajtek tajt. U għadek timpressjonani sal-lum. Ma naqblux ovvjament f'termini ta' ideoloġija ma dak kollu li tajt inti, imma Il-fattu aħna nistgħu ngħidu dak kollu li rridu f'din il-Kamra u wara barra minn dan il-bini hemm in-nies li jivvotawna bl-ambizzjonijiet u xewqat tagħhom. Matul presidenza tagħkom intom kontu pajjiż illi presidejtu fuq l-Unjoni Ewropea fi żmien meta l-Franza kellhom elezzjonijiet presidenzjali u kienu qegħdin jiffurmaw gvern. Kontu qed tippresedu fi żmien meta l-Greċja b'diffikulta kbira kienu għadin jippruvaw jiffurmaw gvern huma illi għadna ma nafux xi sarraf. Jiġifieri iva. Minix ħan irrabja miegħek jekk inti tara li ċertu ambizzjonijiet ma rnex xikomx twettquhom għax nifhem illi kellkom presidenza diffiċli. Ma tistax ninfluwenzaw kollox intom kontu qed tippresedu fi żmien. Illi wera dejjem iżjed x'inhuma tendenzi fi ħdan l-euro żona euro barra minna, fi dan iż-żona Schengen u lil minna. Rajna d-differenza bejn dawk li jridu jiċċentralizzaw u dawk li ma jridux jirrifjutaw li jiċċentralizzaw. Diffiċli ħafna li wieħed jirrikonċilja dan kollu. Għalhekk din id-diskussjoni minkejja li qegħdin fi żmien diffiċli, eċetera, eċetera, d-dibattitu tal-lum mhux dwar rikapitalizzazzjoni tal-Banek Spanjoli jew le, li qegħdin nitkellmu fuq huwaw huwa jekk l-istati membri hux ħajkunu jistgħu ikkampaw b'din il-bidla fid-dejn tagħhom. Jekk jistgħu waqfu, dejn dejjem jiżdied jew anke forsi inaqsuh Għalhekk jiena nixtieq eh, x'inhu l-impressjoni li ħadd inti waqt l-ekofin dwar il-programm individwali ta' riforma, proposti li qegħdin jiġu fi Brussell issa qed jiġu verifikati u kontrollati fi Brussell. Kemm ħassejt li kienu lesti l-istati membri illi jikxfu x'inhuma ma' pjanijiet veġitarji tagħhom? U Wara li presedejt l koffin inti qed ku ħossak iżjed ottimista u iktar xettika biex najtek. U l-aħħar ħaġa jekk tippermettili u ħanerġa' l lura differenza ideoloġika ta' bejnietna jina nħoss li matul dawn l-aħħar li għaddew intom irnexxilkom probabbli tiktbu kapitlu ġdid fil-ktib dwar il-ġestjoni Eh, ċentrali għax hekk kontu qegħdin tagħmlu fl-Unjoni Ewropea. Nawguralek kull suċċess, Sinjora Ministru. l grazzi ħafna tal-klim ġentili tiegħek naħseb illi importanti meta wieħed iqis ukoll kif l-istituzzjonijiet jitkellmu bejniethom u kif jirnexxilhom ukoll japprezzaw il xuxin kif għamilt inti. Jina ħassejt li il-politiċi tagħna kollha ħadmu ħafna fl-Ewropa u l-kollegi mill-Kunsill u rew li huma nies li kapaċi jieħdu responsabilità, jerfgħu responsabilità b'ċertu serjetà, b'mod personali. Jiena bħala t-tieni jum tiegħi bħala Ministru kont fl-Ekofin u ħassejt li kien hemm Ministri tal-Ekonomija u tal-Finanzi li kellhom isu din is-sensazzjoni li huma letteralment qegħdin iżommu il-futur tal-ekonomija ta' pajjiżhom f'idejhom. Il-gvernijiet u l-parlamenti nazzjonali jridu jieħdu responsabilità sabiex ikunu jistgħu jimxu l-qoddim. Naħseb li dan huwa dibattitu komplikat ħafna, però waħda mill-punti sodi tal-Ewropa jew kol waħda mill-punti d-dajf, Aħna għandna elf sena ta' storja ta' pajjiżi differenti eh, bil-gwerer tagħhom, bil-kulturi tagħhom, bil-politika kulturali tagħhom. U issa qed naraw li hemm responsabilità enormi sabiex jintlaħaq dal-bilanċ bejn l obbligi Ewropej u responsabiltajiet nazzjonali. Forse minix vizjonarja ħafna ma naħseb l-importanti illi il-politiċi responsabbli f'kull pajjiż iħossu illi huma għandhom jagħmlu xi ħaġa sabiex imexxu l-pajjiżhom l-qudiem għaliex illum ninsabu situazzjoni kritika iva u s-sitwazzjoni tal-pajjiż mhux se jinbidel permezz ta' diskussjoni tal-Unjoni Bankarja l-ħamis u l-ġimgħa li ġejjin jinbidel biss bil-politiċi li jerfgħu responsabilità tagħhom hawnhekk fuq livell Ewropew bil-regolamenti tagħna u fuq livell nazzjonali wkoll. Grazzi. Mela, għandi tlieta minn nies li jixtiequ jitkellmu għal keġ tiegħi u allura issa ħanodkom tlieta f'daqqa imbagħad il-Ministru twiġibkom flimkien għandi s-Sinjora Tyson, Diego Feo u l-Astrid Luling. Marian. Grazzi. Signora Ministru. Jena u koll imħasba bħal kollegi tijaj Hemm żewġ punti li nixtieq insemmi is-CCCTB u t Fuq is-CCCTB f'April aħna approvajna rapport ambizzjuż b'maġġoranza kbira mill-Kamra kollha mhux faċli dan però nexxielna. Imma fil-Konsill mill nista' nifhem u speċjalment fil-grupp ta' ħidma li għadu għat jaħdem fuq dan is-suġġett għadin nifet u fuq punti tekniċi kif tiġi kalkolata l-bazi fiskali. U għadġi u koll problemi, hemm problemi kbar. X'taħseb li ħajġri Kun tista' tittieħed deċiżjoni fil-futur qarib. Permezz ta' kooperazzjoni mill-qrib ma' daw is-27 pajjiż differenti jirnexxielna naslu fuq it-Tupac f'Ġunju xar li għadda ġifieri konkludejna fuq din il-ħaġa hawnhekk u aħna saqdin tagħmel li konna konsultazzjoni mal presidenza Daniża. Kelkom konsultazzjoni informali mal kunsil fuq il-pożizzjoni tal-Parlament dwar is-suġġett u tininet għandkom xi suġġerimenti prattiċi għalina għat trialogu illi jista' jgħinna noħorġu b'riżultat tajjeb. Grazzi. Diego. Grazzi. Signor Ministru, jina xtaqt l ewwel nett ngħidlek proset tax-xogħol li għamilt matul il-Presidenza u nirringrazzjak ukoll tal-mod kif irnexxielek toħloq ukoll relazzjoni tajba mal-Parlament Ewropew nittama li din ir-relazzjoni tibqa' hemm fil-futur. Għandi żewġ mistoqsijiet għalik. Lewnat fuq li B. A. Li bi A. Matul daw is-sitxur ta' presidenza, Kif qed tarhom allura l-attivitajiet tal-IBA? Kif tevalwhom? Għandu jkun hemm supervizjoni min-naħa tal-IBA jew tal-Bank Ċentrali Ewropew. X'taħseb inti? U l-istress test li ħakun qed jagħmel l-IBA, x'taħseb dwarhom, speċjalment fir-rigward tas-settur bankarju Spanjol? Għandi mistoqsija oħra kieġbok fuq l-Unjoni Ekonomika Monetarja issa saret Unjoni tal-Budget u tal-Banek. Mixin fi triq lejn Unjoni iktar politika, taħseb li fil-Kunsill li jmiss ħanaraw xi passi l-qoddim. Astrid. Grazzi ħafna. Signor President, Ministru. Skont kikolt, aħna fost is-superpotenzi li għadin nimblukkaw ir-riforma tat-taxxa. Għalhekk jiena nixtieq nagħti daqsxejn l-opinjoni tiegħi. L-ewwel ħafna mill-istati membri it-tnaqqis isiru mis-sors Ġermanja, l-Iżvizzera, pajjiżi oħra. Hemm ħafna pajjiżi li jixtiequ jiftemmu fuq din il-kwistjoni li tnaqqis isir mis-sors. Jekk l-istati membri jistgħu jagħmluha din il-ħaġa u jekk nagħmluha ma' pajjiżi terzi, għaliex ma stax nagħmluha ma' stati membri oħra tal-Unjoni Ewropea? Imbagħad dwar it-Two Speed Europe jekk qegħdin nitkellmu dwar it-taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji kif ipproponiet il-Kummissjoni kif qed inti fl-aħħar mill-aħħar. Il-proposta tal kummissjoni nistgħu nużawha bħala bażi nimxu pass pass. Hemm ukoll naqas ta' ġustizzja meta mqabbel ma' pereżempju fir-rigward tal transazzjonijiet li jmorru lejn pajjiżi terzi u bekk ma nkunx qegħdin nirġeneraw it-taxxa u fuq li qal is-sur Gozes l-attitudni tal-Kunsillu tal-Ministri kieku daw aċċettaw proposta tal-Parlament fuq is-six pack. Salu li konna nkunu lesti, imma l-istati membri ma rridux li jinfurzaw dan. Aħna ridna li ninfurzaw l-governanza ekonomika, imma l-Istati membri dejjem jgħidu le jridu sen oħra xahar ieħor. mbagħad fl-aħħar jifmu li aħna kellna raġun sa mill-bidunet u għalhekk imbagħad jippruvu joħorġu b'xi ħaġa li tieħu post il proposti oriġinali tagħna. Għalhekk aħna kif ħanerġaw ninfurzaw il-governanza politika permezz tas six pack jekk dan ma jidħolx fis-seħħ malajr kemm jista' jkun. Idealment dan kieku diġà daħal fis-seħħ. U xid x'taħseb inti fuq l-implementazzjoni tal-Fiscal Compact? Ħafna pajjiżi għalhom laqqas biss irratifikaw. Dina suppost kellhom isir sa l-ewwel ta' Lulju. Imma jitandi kif smajt li il ġermania bħalissa il-President tal-Repubblika Avolja il-Bundestag u l-Bundestag jirratifikaw. Xorti tagħna mhux se jsir kif fil-ħin, x'taħseb allura fuq il-Fiscal Pact? Well, on the... Uh... Mela, fuq il-CCCTB, dak li għamilna, huwa li komplejna nanalizzaw is-sitwazzjoni u nipruvaw nifmu il-konsegwenzi tal-proposta Bisħir, U naħseb li din hija l-iktar ħaġa importanti biex nimxu l-qoddim. Kull pajjiż irid jifhem dan għal xiex ser iwassal. Forsi nuqqas minn ħatana, iżda aħna nħossu li hija kwistjoni komplessa ferm biex nippruvaw insibu kif ħannimxu l-qoddim. U aħna ffukajna fuq l-analiżi tal-kalkoli tal-bażi tat-taxxa korporattiva konsolidata u komuni. Mill-punt di vista tal-komuni għax kumpanija waħedha mhix entità waħdanija tista' tkun numru ta' entitajiet, numru ta' affarijiet. Ħafna drabi, ħafna kumpaniji fortunatament huma transkonfinali fl-Ewropa. U għalhekk naħseb li għadu kmini wis li nagħmlu pronjosi minn qabel biex naraw fej wasanna, naħseb li x-xogħol għaddej. Iva tista' tkun kwistjoni teknika, imma naħseb li l-analiżi teknika hija prerekwiżit biex bekk ikun hemm kompromiss politiku b'saħħtu fuq il-proposta kollha. Fuq it-tupek ma naħsibx li jiena qiegħda f'pożizzjoni biex nagħti parir lill Parlament Ewropew fuq dan iżda naħseb li dawn iż-żewġ proposti huma konkreti ferm hemm mod integrat biex nimxu l-qoddim fir rigward il-governanza ekonomika U mid-dibattitu tal-Kunsill u r-raġuni li naslu l-kompromess jew ftehim taqsek malajr mill-21 ta' frar fil-fatt kien minħabba li kien hemm affarijiet konkreti kienu faċli biex jinftehmu għal darba ma tantx kienu komplikati wisq teknikament u naħseb li jekk nimxu fl-istess mod tkun ta' għajnuna. Sabiex bekk niżguraw li nimxu l-qoddim tas sew u sabiex bekk niżguraw li pjanijiet baġitarji jidħlu u l-pajjiżi jkollhom aktar parir siwi. Naħseb li għaduk kmini wis li ngħidu xi ħaġa dwar l-istituzzjoni konkreta fir-rigward l-Unjoni Bankarja. Għadna laqqas biss rajna struttura jew abbozz ta' kif, kif titkun l-autorità x'inhu huma l-obbligi ta' kwalinkwa awtorità bħal din biex ma tkunx f'ambitu nazzjonali ma f'ambitu Ewropew fil-mandat tagħha. L-unika ħaġa li nista' ngħid fuq li BA hija li kien hemm xogħol siwi ta' malajr mal-kompetenzi u m'għandi l-ebda problema li nafda fil-stress test li qegħdin jipproduċu. Kull pajjiż irid jagħmel evalwazzjonijiet tiegħu iva imma naħseb li ħanatmu b'dan mod. Hija kwistjoni diffiċli ħafna Issa niżviluppaw unjoni innovativi jew unjoni bankarja f'unjoni aktar politika. Naħseb li xorta waħdem ħafna politika involuta, hemm min jgħid li bżonn Eurobonds, hemm min jgħid li hemm bżonn il-mutualizzazzjoni tad-dejn, żdem pajjiżi oħrajn li jgħidu x'se nagħmlu waqt li nitkellmu dwar il-politika fiskali tagħna U naħseb li għawek għal id-dibattitu ferm u jiġi dibattitu jaħraq għax imbat ikun hemm trattati ġodda jew kompetenzi ġodda għall-Unjoni Ewropea li jitlu li jitlu fid-diskussjoni. Fir-rigward imbagħad tassazzjoni fis-sors naħseb li din hija kwistjoni tal-Unjoni Ewropea aħna naħsbu li li kum miftuħ u li kollok skambju ta' informazzjoni hija aħjar milli jkollok tassazzjoni fis-sors Għalhekk aħna qegħdin nippruvaw nimbuttaw id-direttiva tat tassazzjoni fuq tfaddil il qudiem u biex konna mandat għal konsultazzjoni. Naħseb li t tassazzjoni fis-sors hija t-tieni l-aqwa soluzzjoni sabiex bekk nimxu l qoddim u nistgħu nixbu aħjar minnek. Fi rigward ir-ratifika tal-kumpat fiskali, jiena nirrispetta l-proċeduri nazzjonali u ma naħsibx li xaħat jista' jmur kontra dan għax il-Parlament Nazzjonali wkoll irid ikollhom il-vuċi tagħhom mismuha u l-kompetenzi tagħhom irrispettati fir-rigward il-kumpat fiskali. Naħseb il-kumpat fiskali huwa tajjeb imma hija dejja pragmatika wkoll għax bażikament qed tajjeb li dak li wedna fl-Unjoni Ewropea issa ħan applikawh f'darna stess għaliex nafu li fil kostitwenza tagħna rispett tal-liġi nazzjonali diġà jkun oli ferm kull jum tas-sena, kull sija tal-ġurnata naħseb li l-kumpat fiskali fisser governanza ekonomika aktar koerenti għaliex il-parlamenti eh, nazzjonali kollom aktar sens ta' appartenenza dwar x'inhuwa kruċjali u vitali għal programm għad kabbir. Għandek naħseb li l-kumpat fiskali huwa pont ġdid bejn il-Parlament Ewropew bej l-istituzzjonijiet Ewropej bej il parlamenti Nazzjonali biex bekk ikonna governance ekonomika. L-aħħar ħaġa li nixtieq ngħid hija li jekk nista' nagħti pariri għall presidenza li jmiss huwa li mhux biss ikun hemm dibattiti formali zdan ki dibattiti informali mal-Parlament Ewropew għaliex naħseb li nistgħu nkunu taġid ferm lill-Ewropa jekk ikollna relazzjoni aktar mabnija fuq il-fiduċja u fuq l lajnuna bejn il-Parlament u l-Kunsill. Grazzi tal-kooperazzjoni tul dawn is-sitt xhur kienet apprezzata ferm il-preżenza Daniża. Grazzi. Thank you very much and thank you. Grazie, ħafna, grazzi tal libqajt bqajt kważi kwarta zejda mill-ħin li kien stabilit, nieħu l-opportunità biex ngħid li kien hemm ħafna xogħol diffiċli u komplikat li intemm fuq dokumenti tal-ikon f'ċertu punti kelkom ittemmu diġà xogħol li ħadtum il-presidenza ta' qabel u issa hemm affarijiet li għadkom ma temmejtux f'din il-presidenza u ħadd għal-presidenza Ċipriotta. Jiena nqis li dan huwa il-mod kif l-affarijiet jimxu Ekki għal-ħajja, memx fejn u naraw xinu għal kalibru ta' kull presidenza, nafu li sabiħ li temm xoll li tkun bdejt, imma naħseb li l-iktar ħaġa importanti hija li konna leġizlazzjoni sirja. Grazzi, grazzi anke l-attaxe li l-taqa miegħi bosta drabi meta kien hemm kwistjonijiet fi trialogu u għalhekk grazzi anke lilek. Qed naħdmu sal-aħħar minuta tal-Presidenza Daniża u nafu li għandna trialogi d-dimna xirridu naffaċċaw. Grazie ħafna. I'm sorry that uh, we cannot have a little break. Skużawni ma jistax nieħdu wisq. Pawza, diġa qegħdin tard skont il-programm tagħna, skont l-aġenda tagħna. Nerġaw nkomplu bil-laqgħa tagħna. Thank <laughs> you. Next point on Il-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna huwa dwar ir-rapport fuq l-istabiliment ta' programm ta' azzjoni għat tassazzjoni fl-Unjoni Ewropea għal perjodu 2014-2020. Jiena rapporter u nixtieq naġġornakom fuq ix-xogħol fuq il-proċess leġislattiv. Bħalma forsi tafu, kellna konferenza tal-presidenti fil-Parlament Ewropew nhar is-16 ta' Mejju li kkonferma l-approvazzjoni li nqasmu r rapport Fiskus f'żewġ rapporti leġislattivi Fiskalis u Dwana Din id-deċiżjoni ġiet ibbażata fuq proposta ta' Lekon u l-Kumitat Imko. Imbagħad kellna nota interna tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea nota li tikkonferma wkoll deċiżjoni tal-Presidenza li taqsam dan ir-rapport f'żewġ rapporti leġislattivi. Għanna u koll opinjoni mill-Kumitat tal-Budget diġa li kien favur u koll li naqsmu dan il-rapport f'żewġ rapporti leġislattivi wieħed għal fiskalis u liħor għadwana. Nishtin fakkarkom li l-konklużjoni tar rapport tan nofs il-mandat kien pozittiv ħafna u rridu nifirħu l-Kommissjoni għal mod kif il-programm fiskalis għal 2007 sal-2013 fil-fat kien mill-2008 sal-2013 u l-programmi ta' dwana u kol ġew implementati minnaħa tal-Kummissjoni. Għandkom il-rapport u d-dimkom u issa nirreferi għal kontenut tar rapport hemm 61 emenda li ġew proposti, 39 emenda huma emendi tekniċi biss biex jaqsmu r-rapport li ġie ppreżentat min naħa tal-Kummissjoni. Minn fiskus għal tlet għal żewġ rapporti fiskalis u dwana. Imbagħad nisimgħu mir-rappreżentant tal-Kummissjoni wkoll iktar il-qudiem dwar xogħol aġġornat fiħdan il-Kummissjoni propju fir-rigward id-deċiżjoni tal-Parlament Ewropew kif ukoll id-deċiżjoni tal-Kunsill. Minn 61 emenda hemm 39 emenda teknika kif għedtilkom, sempliċement biex jaqsmu r-rapport fit-tnejn u hemm 22 emenda ta' sustanza biex nżejħulhom hekk u nixtieq nirreferi referi għal dawn l-emendi ta' sustanza. Nilqaw il-proposta tal-Kummissjoni sabiex il-programm fiskali siġi estis għal pajjiżi li jissieħbu dawk kandidati wkoll kif ukoll kandidati potenzjali u msieħba pajjiżi msieħba tal-politika tal-vilaċinat tal-Unjoni Ewropea kien zammu ċertu kundizzjonijiet u jilħquhom. Iżda l-importanti huwa li nifukaw fuq kooperazzjoni biex niġġieldu kontra l-evażjoni tat-taxxa u l-frodi tat-taxxa. Minħabba r-riżorsi limitati tal-programm, importanti li nifukaw ix-xogħol tagħna u minħabba li l-fiskali sandu dimensjoni aktar interna ta' kooperazzjoni. Il-Kummissjoni tipproponi wkoll il-possibilità li tinvolvi esperti esterni bħal pereżempju uffiċjali tal-pajjiżi terzi rappresentanti tal-organizzazzjonijiet internazzjonali kif ukoll aħna naħsbu li m'għandniex nappoġġaw din il-proposta għaliex il-fiskalis għandu jkompli jiffoka biss fuq kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet tat-taxxa differenti u anke minħabba kwistjonijiet ta' ta' budgets dejjem iktar strett fir rigward il-qafas finanzjarju multi annwali. Nilqaw ukoll il-proposta tal-Kummissjoni li fiskali sandu jkun konformi mal-leġizlazzjoni tal-Unjoni Ewropea li ġejja u dik eżistenti wkoll biex bekk jappermetti għall attivitajiet għall aktar taxxa tal-Unjoni potenzjali per pereżempju l-assistenza mutwali reċiproka fir rigward l-irkupru ta' talbit, dazji, taxxi u miżuri oħrajn. Aħna nafmuħna wkoll li jkun hemm CCCTB ġdida, taxxa fuq l-enerġija, eċetera, eċetera. Fi rigward il-budget. Iva, l-proposta tal-Kommissjoni għanda ċifra għal dan il-programm kien 778 miljun euro maqsumin minn dwana u fiskalis iżda kif aħna proponejna u rċevejna wkoll mill-opinjoni tal-Kumitat tal-Budget huwa li dan il-Kumitat m'għandux jiffoka fuq iċ-ċifra f'dan l-istadju imma skont l-approċċ ukoll ta' kumitati oħrajn tal-Parlament Ewropew li jaħdmu fil-fondi u l-programmi ta' fondi tal-ġejjini tal-Unjoni Ewropea, dan ir-rapport mhux qed jgħid xejn fuq proposta budġetarja fuq ċifri infusa għax din se tiġi indirizzata fin-negozjati tal-MFF 2014-2020. Għaldaqstant, ħannatu ħarsa lejn iċ-ċifri fir-rapport tal-Kommissjoni sempliċement bħala ċifri indikattivi Imbagħad fir-rigward l-atti delegati u l-programmi ta' ħidma annwali aħna nipproġaw il-proposta tal-Kummissjoni li tindeka wkoll li s ta' implementazzjoni ser jinaddow lill-Kummissjoni u li l-programm ta' ħidma annwali ser jiġi adottat skont il-proċedura fir-rigward ir-regolament dwar ir-regoli u il-prinċipji ġenerali fuq il-mekkanizmu ta' kontroll mill-Istati membri fuq il-seta tal-Kummissjoni ta' seta ta' implementazzjoni. Madana kollu, naħna nasbu li l-proposta tal-Kummissjoni għanda tiġi appoġġata jekk ikun hemm l-elementi ewlenin u l-lini gwidjen ewlenin ikun inklużi fit-test legali, pereżempju silta tal-allokazzjoni budgetarja tal-oqsma differenti tal-programm u anki lista definita tajjeb ta' x'inhuma l-anijiet li rridu nqisu fl-interess ta' min ħalla 16 fl-Unjoni Ewropea u mhux biss ta' min ikun qed jamministra t-taxxa. Peress li rċevejna l-opinjoni tal-budget, u ħadsem fil-Kumitat tal-Budget f'diskussjoni ta' l-opinjoni ta' dan ir-rapport. Nixtieq naqsam magħkom li l-Kumitat tal-Budget irid ikollu referenza għal riżoluzzjoni ta' 8 ta' Ġunju 2011 fuq li ninvestu għal ġejjieni billi jkun hemm qafas multianwali ġdid għal Ewropa kompetittiva, inklusiva u sostenibbli hija referenza propju għar rapport Sure fil-fatt. Il-Kumitat Budget barra minn hekk saħaq dwar l-importanza li niġġieldu l-evitar u l-evażjoni tat-taxxa. Barra minn hekk aħna proponejnih dan f'dan ir-rapport għaliex dan il-programm li kien tant effettiv u tant ta' suċċess skont il-reviżjoni ta' nofs il-mandat irrid jiffoka aktar fuq din il-kwistjoni tal-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa u l-ġlida kontra tagħhom. Barra minn hekk hemm proposta oħra mill-Kumitat tal-Baġit propju fir-rigward l-indikaturi ta' prestazzjoni. Aħna favur li jkun hemm set ta' indikaturi sabiex bekk nkun nistgħu nevalwaw is-suċċess ta' dan il-programm. Nieqaf hawn? u jekk tixtiequ tisimgħu l-ewwel l-opinjoni tal-rappreżentant tal-Kummissjoni nistgħu nimxu hekk. Anzi, l-ewwel nagħtu l-kelma l-Shadows, l-ewwel is-sur Juan Gok mis-Soċjalisti. Grazzi, President. Aziz kollegi, l-għonet, naħseb li għanna nkunu kontenti li l-konferenza tal-presidenti laqat talba ta' dan il-komitat u tal-komitat imko li nisseparaw il- xejrit ta' dwana u ta' fiskalis f'dan ir rapport u jkun żewġ rapporti separati bħalma kellna qabel flok fiskus. Nixtieq rotħajru koll x-xogħol li sar mill-kollega Sur Stolajan. Jiena fl-opinjoni tiegħi naħseb li qed nimxu pass tajjeb fid-direzzjoni tajba. Dak li hemm quddiemna f'dan il-programm huwa li kemm jista' jkun ikunna rkupru aħjar tal-taxxa li tinġabar mill-awtoritajiet ta' ġbir tat-taxxa fi 27 stat membru tal-Unjoni Ewropea, speċjalment fil-ħabba diffikultajiet li għaddej minnhom bħalissa. Għalhekk fiskalis għandu jippermetti li nifaċilitaw il-ġlida kontra l-frodi u l-eviżjoni tat-taxxa b'mod tangibbli, b'mod konkret li nistgħu nkejluh, iżda anke nitkellem dwar kif ħan indirizzaw min jipprova jdur mal-liġi fir-rigward l-evażjoni tat-taxxa fl-Unjoni Ewropea. Anke l-emenda 8 tar-rapporter jiena nilqaħħa fl-ispirtu fl-itra tagħha. Fir rigward il-proposta tar rapporter li għandna inkludu salvagwardji fil-proposta tal kummissjoni sabiex bekk nkun nistgħu niggarantixxu l-aqwa użu possibbli tal-fondi allokati għal mill programm naħseb li din hija idea tajba wkoll. Fl-aħħar nixtieq infakkarkom ukoll li fl-opinjoni tagħna il-kooperazzjoni tat-taxxa ma tfisser xejn għajr jekk ikon armonizzazzjoni siħa fl-aħħar mill ħar u naħseb irridu nkomplu nsusu biex dan il-ħuħ. Grazzi. Is-Sur Wolf Klins mill-Liberali. Grazzi ħafna. Jien ukoll nixtieq nirringrazzja l rapporter għal xogħol siwi li għamel. Ma rridx noqgħod nidħol wisq fid-dettall għala aħna nippreferu li niseparaw dan, dan il-rapport fiskus fil-Kumitat Ekon u Imko li ġa spiegajtu dan xinu ma raġunijiet u il-kollega soċjalista wkoll semma dan il-punt. Hemm ċertu oqsma fl-Unjoni Ewropea li u mektar armonizzati mit-taxxa u għalhekk għadna mhux lesti għal dan ix-xogħol bħalissa. Iżda sur Stolojan inti qed li hemm reviżjoni ta' nofs il-mandat. Jiena jidirli li jekk dan il-mandat term dan il- din ir-reviżjoni ta' nofs il-mandat huwa tant pożittiv, issa qegħdin nafaċċaw iktar diffikultajiet fir rigward il ġdida tal-evatar u l-evażjoni tat-taxxa u dan japplika fuq iż-żewġ naħat fuq żewġ xejriet ta' dan il-rapport. Ma nafx jekk il-reviżjoni ta' nofs il-mandat għandu x'tassew ikun daqshekk pożittiv. Iva għandek raġun li qed isiru ħafna sforzi dan minnu iżda jekk nagħtu ħarsa lejn ir-riżultati ta' dawn l-isforzi ma nafx dak hemm aħna daqshekk pożittivi. Irridu nagħmlu distinzjoni ċara bejn l-evitrar ta' taxxa li huwa legali li mhux illegali iżda xorta waħda jikkawża ħsara l-istati membri. Dak li kunet jipprova ma jaddix mill-bib jaddi mit-tieqa fil rigward dawn l-affarijiet u hemm evitar tat-taxxa li huwa legali u dak li huwa illegali. U anke fil rigward l-eviżjoni tat-taxxa din hija ċertament illegali u rridu nagħmlu mod biex dak li jkun li provajdur mal-liġi nkunu nistgħu nindirizzaw. Ma nafx kemm dan huwa tassu tentattiv li nippruvaw niksbu l-progress li rridu u għanna niksbu. Inti semmejt 39 emendi, żewġ terzi kważi, li huma bidliet tekniċi li huma meħtieġa bħala riżultat fir-rigward is-separazzjoni ta' fiskus dwana u fiskalis u l-oħrajn kienu fuq is-sustanza. L-ewwel nett nixtieq ngħid li inti qed tissuġġerixxi minħabba l-spejjeż fost raġunijiet oħra li l-aċċess għal programm għall esperti esterni irid ikun aktar diffiċli. Ma nafx kemm hemm nies involuti, hemm raġunijiet ta' spejjeż, ma nafx eh, kemm hija idea tajba għal raġunijiet oħrajn iżda l-esperti esterni kif huma msejħin hawnhekk fir-rapport jistgħu waslu għal input li aħna ma tmandix u forsi noħorġu b'soluzzjonijiet alternattivi u għalhekk ma rridx nkun daqshekk kategoriku ngħid le darba l-dajem għal-jom il-kuntest tal-budget li għaddejjem bħalissa minnu, inti qed li taħseb li bħalissa din iċ-ċifra ta' 778 miljoni jew biljon iridu jiġu konfermati. Iżda rridu jiġi konfermati, mhux bil-fors nagħmlu dan ix-xogħol aħna nistgħu nħalluhom fin-negozjati tal-MFF. Naħseb li l-Ministru eh, eh, ċifra tittissemma u t-tkun iktar baxxa minn dik li hemm bħalissa li xinkella nissugraw li minħabba li naqsmu dan il-programm kollu f'żewġ affarijiet ma jkollniex is-sommum ta' flus li qed nistennew tassew. sow Għalhekk nitolbok jekk jogħġbok biex taħseb dan il-punt mill-ġdid. Fuq l-aħħar punt ta' delegati jiena nifhem li l-Kummissjoni hawnhekk bħal ħafna oqsma oħrajn qed tipprova taħdem blatti delegati jistgħu jagħmluh huwa xogħol li għadu ħajkun hemm fil-ġejjieni iżda rridu naqgħodu attenti kemm ħajmorru lil in minn hekk. Nafu minn ħafna dibattiti f'oqsma oħrajn li l-atti delegati jistgħu jiġu interpretati b'mod estensiv u jekk irridu naraw x'ser jiġri fuq il-livell numru wieħed u nħarsu lejn il-livell numru tnejn membri ta' dan il-Parlament Ewropew rridu jkunu konċi dwar dan. Grazzi, Sir Clint. Sassajna di il-kelma li Sir Philip Lambert. Good afternoon, everyone. tajab il-kulat. Grazzi l-rapporter mod partikolari minħabba li iktar ċari issa kif il-mod ta' kif se naqsmu dan il-programm id-dwana u tassazzjoni. Aħna qegħdin naraw il-valur ta' dan it-tip ta' programm. Għanna bżon ta' unjoni ta' taxxa u ovvjament ser aħna se naqdu kom f'dan ir-rigward. Iżda b'mod partikolari aħna nappoġġaw elementi 7-8-22 fuq l-evażjoni ta' taxxa Aħna nemmu li f'dan il-programm jista' jwassal l iktar differenza fit-titjib ta' trasparenza fuq affarijiet li mhumiex eżattament leġislattivi, iżda huma importanti ħafna f'termini prattiċi li huma tax rulings. Ħafna għażliet fir rigward ta' tassazzjoni mm, mod partikolari f'tassazzjoni tal-kooperazzjoni tal-corporate taxation hemm ċertu deċiżjonijiet li faslu politika ta' taxxa f'xi stati membri partikolari għal daqstant aħna eh, naħsbu jekk dan ikunx strument tajjeb biex intejbu trasparenza fuq it-tax rulings u nġelu l-amministrazzjonijiet nazzjonali biex jaqsmu dawn it-tax rulings bejnietom biex bekk ikonna iktar trasparenza. Għal darbohra jekk aħna rridu ntejbu ehm, rekwitaw l-effiċenza tal-ġbir tat-taxxa, aħna nemmnu li t trasparenza hija xi ħaġa importanti ħafna f'dan ir-rigward u in-naqqas ta' trasparenza hija xi ħaġa negattiva ħafna lejn is-sistema kollha kemm jimx biss fuq livell tal-tadħul iżda wkoll għall accountability tas sistema eh, lejn iċ-ċittadini. ċaġa dwar l amendi li jiprivaw li dwar l-allokazzjonijiet aħna nemlu li jkun tajjeb li, li konna overview ċara fejn l-apporter jixtieq jasal dan kollu u wkoll qed nistaqsu għalfejn 20% u 10%, 30% għal Għal mod ġenerali aħna naqblu ma l-idea iżda rridu nifmu b'mod aħjar l-idea wara dan kollu. Dan kollox li għandi xi ngħid illum dwar dan, grazzi. Thank you, Mr. Grazzi, Sur Lambert. Sir Streġek. Eh, Děkuji, pane předsedající. Grazie, President. Il-pozizjoni tagħna dwar dan id-dokument ġiet issimplifikata ħafna mill-fatt li l-programm ġie maqsum fil-parti fiskali u parti tat-taxxa. Din waslitna biex nfassu l-pożizzjoni tagħna. U l-approċċ tagħna dwar din il-kwistjoni hija simili ħafna għal dak ta' dak li qalu kelima qabbli. Ser nagħmel xi kummenti oħrajn dwar l-evażjoni tat-taxxa. Jiena ċert li mhux ser nissorprendikom li ser ngħid għaliex dan ngħidu ta' spiss aħna nemmnu l-evażjoni tat-taxxa huma konsegwenza ta' taxxi olin ħafna u ġurisdizzjoni komplikata, ġurisdizzjoni fiskali komplikata, iżda msamma dan mhux li qed niddiskutu llum kwe każ nixtieq ngħid li aħna wkoll nittamaw li nkunu nistgħu ntejbu il-ġida tagħna kontra l-evażjoni tat-taxxa, aħna nemnu li dan huwa komponent li jagħmel ħafna ħsara lill ekonomija u ovvjament aħna maħniex kontra dan. Umbagħad kumment ieħor. Naqbel mal-kollega Lambert li qed iħalli l-kamra dwar xi ċifri konkreti li semmew. Forsi dan jista' jiġi speċifikat mod aħjar. Forsi anke s-Sur Clint għandu raġun fejn qal li forsi mhux meħtieġ li nsemmu xi ċifri partikolari. U għaldaqstant aħna grati kieku tista' tagħtina iktar kjarifika u forsi jkun iktar faċli għalina li nkunu nistgħu nfasslu l-pożizzjoni tagħna eh, tagħna dwar dan. Grazzi. Nadu għas-sur ċantis. Skużani, sur ċantis ma kienx ma stax jiġi maħna ma sta jiprepara lanqas xejn biex najt jinfismu għal daqsnat ma nix kommenti minna ħatijaw. Tajab ma lissa naddu għal rappresentant tal-Kommissjoni, Is-Sur Josef Daskulu. Thank you, Chair. Grazie, President. Dawnet il-Kummissjoni tista' ringrazzja r-rapporter u x rapporter għall appoġġ u għall kontinwazzjoni tal fiskalis program ta' fiskalis 2013 għal perjodu li jmiss 2014-2020. Għanna għanna nota tal deċiżjoni tal-konferenza tal-presidenti u nixtiequ naġu l-proposta proposta oriġinali tal-programm Fiskus. Il-Kummissjoni qed iżomm il-pożizzjoni tagħha kontra din il-ferda. Interpretazzjoni tal-programm hija espressjoni tal- bżonn li nisimplifikaw dawn il-programmi ta' fiq taħt il- il-programm multi-annwali tal-2013 li jmiss Fir-rigward ta' deċiżjoni tal-Kumitat tal-Presidenza, il-Kommissjoni u id-dritt tal-inizjattiva tagħha permezz jew tixtieq tippreżenta eh, proposta emendata li f'dan il-każ eh, għandha l-forma ta' żewġ testi leġislattivi li fuqhom diskussjoni fil-Kunsill u l parlament Ewropew jistgħu jkomplu. Din hija l-pożizzjoni uffiċjal tal-Kummissjoni. Nixtieq ngħid kemmtejn ukoll dwar il- kummenti differenti espressi minn kelliema differenti. Xi informazzjoni preliminari l-ewwel nett il-parteċipazzjoni tal-pajjiżi kandidati u pajjiżi kandidati potenzjali ehm, għal programm Fiskalis dan mandu l-ebda impatt u għadkom tunu tafu dan. Il-partiċipazzjoni tal-external consultants ġa edha basra fil-program prezenti jt sira bazi ad hoc f'ċirkostanzi eccezzjonali u l-impatt tal-budget huwa minimu ħafna, huwa kważi xejn. Iżda twassal għal ħafna possibilitajiet f'każ ta' pariri tekniċi fir rigward tal-programm ta' ħidma annwali mhijiex l-implementazzjoni tal-atti delegati iżda hija miżura ta' implementazzjoni dan huwa approċċ totalment differenti u jitratta l-ispeċifikazzjoni tal-budget għal kategoriji differenti ta' attivitajiet fil-programm il-ġdid. Jiena hawnhekk nixtieq ngħid li għandna nindikaw kategoriji tal-budget f'kull programm annwali Dak li ma sibniex utli u li nispeċifikawhom flat legali. Din hija xi ħaġa li tmur kontra l-flessibilità preżenti fir l tal-evalwazzjoni midterm. Din hija l-pożizzjoni tagħna, Sur President. Grazzi. Għax għati għor li jishtiq jitkellem? Jek le? Nishtiq najt? li skont esperjenza tiegħi l-arfin tiegħi jekk fil-programm multifinanzjarji finanzjarju 2014-2020 ser ikun hemm tnaqqis fl-ammont li ġa issa qegħdin jiġi propost fil-Kummissjoni, hawnhekk allura l programm ikun ta' riskju għoli. Għaliex dan huwa tip ta' programm li inti tista' tnaqqaslu l-ammont tal-flus meta mqabbel ma' tnaqqis tal-flus fil-politika agrikola komuni jew inkella l-fondi ta' koezjoni, etc. U għaldaqstant jiena ser nikkoopra flimkien ma' Shadow Rapporters biex inkunu nistgħu naraw kif aħna nistgħu nappoġġjaw u nagħtu bżiet flus għal dan il-programm biex bekk konna riżultat tajjeb. Nixtieq ngħid ukoll li wara il- ehm, kienet tal-Kummissjoni u għabbażi ta' regola 53 ta' regoli ta' proċedura li kontri ti posponi l-eżaminazzjoni ta' dan il-fajn sa' ma' l-Kummissjoni ti sottometti proposta ġdida. Il-Segretarjat sar jinforma l-membri għal follow-up bil-miktub. U għal dan stand aħna ser nistennew biex naraw kif il-Kummissjoni ser tippreżentana proposta ġdida u mbagħad hemmhekk inkunu nistgħu nagħmlu data ġdida għall-emendi għall membri parlamentari. Grazzi ħafna, issa ser ngħaddu għal punt li miss fuq l-aġenda tagħna. Din hija proposta regolamentazzjoni tal-Parlament Ewropew u l kunsill fuq il- um, Common European Sales Law, il-liġi komuni Ewropea dwar il bej Voorzitter, uh, wat is het uitgangspunt van, de, van het commissievoorstel? Grazie. Il punt tatlu tal-proposta tal kummissjoni dwar din l-opinjoni hija li l-Kummissjoni stabbiliet li d-differenzi tagħna fil-liġi kontrattwali bejn l-Istati membri qed joħolqu ostaklu fil-suq intern u aħna rridu neliminaw dawn l-ostakli u allura l kummissjoni tixtieq set uniku uniformi tal-liġi kontrattwali biex neħilsu minn dawn l-ostakli u dan jista' jwassalna għal sitwazzjoni fejn il-negozjanti bejja u qed nitkellmu dwar il-konsumaturi u anke kuntratti bejn in-negozji, business to business contract, dawn għandhom jillimitaw il-spess ta' tranzazzjonijiet u jnaqsu l-inċertezzi. Aħna jridu nżommu protezzjoni ola fir rigward tal-konsumaturi u wkoll rridu nkunu kapaċi nofrulhom servizzi tajbin u prodotti tajbin Eh, bi prezzijiet baxxi u jrid ikun hemm ukoll possibilità ta' xiri transkonfinali. Aħna rridu rridu li liġi merkantil aħna ma rridux li l-liġi merkantili ta' stati membri jinbidlu u jiġu armonizzati. Le, aħna rridu li jkun hemm xi sistema alternattiva ta' ftehim, kontratti, liġi sekondarja jekk tixtiequ li tkun identika fl-Unjoni Ewropea kollha u din mbagħad tkun applikabbli f'ċertu tipi ta' transazzjonijiet transkonfinali. Kull kelma hija importanti hawnhekk. Dan huwa reġim fakultattiv Eh, min jista' jażel li għazlu, min le. Eh, jekk qed nitkellmu pereżempju bejn B2C, business to consumer contract, il-konsumatur irrid jaqbel ma dan bisħieħ u jrid jagħti il-kunsens tiegħu fl permezz eh, tal-ftejn tiegħu biex jagħmel jixtri u jgħid mod partikolari, mod speċifiku jekk irid li dawn is-setta regoli jiġux applikati jew le dawn ikopru ftejim ta' beħ transkonfinali li jinkludu affarijiet fiziċi, prodotti fiziċi, servizzi u wkoll inkluzi inklużi ftehim bejn negozji jew inkella negozji fuq negozji fuq naħa u um, konsumaturi fuq naħa. Il-negozji għandhom ikunu negozji żgħar hawnhekk, l-istati membri jistgħu jistendu l-ambitu, iżda mhux se nidħol fid-dettall hawnhekk. X'analizzajt fir-rapport, jien analizzajt il-kummenti ta' rapporters, dawn huma fil-verità kummenti tiegħi għaliex aħna ma kenniex opportunità s'issa li nagħmlu skambju ta' opinjonijiet dwar dan is-suġġett. Ġifiri dak li provajt namel u għali mm, provajt nikteb xaħġa ħaġa biex noħloq dibattitu f'dan il-kumitat u mbagħad aħna nkunu nistgħu naraw eżattament kif nistgħu niksbu permezz ta' amendi dak li nixtiequ niksbu li nibdlu r-rapport biex bajk dan jikseb um, maġġoranza kbira f'dan il-kumitat. Aħna kumitat tal opinjonijiet hawnhekk u rridu nindunaw li l-poteri tagħna huma limitati għal stant, aħna rridu nħallu ħafna mix-xogħol lis-suq intern u l-Kumitat tal-Affarijiet Legali. Aħna l-ura rridu nifokaw fuq l-impatt ekonomiku tal-proposta u naraw kif il-valur miżjud fil-proposta jista' jkun iktar kemm negozji fuq il-konsumaturi. Bekk aħna ma nix għalfejn noqogħdu nikkumentaw fuq kull artiklu individwali fil-labozza opinjoni tiegħi jiena fukajt fuq eh, rimarki introduttorji, rimarki ta' ftuħu wkoll fil gwart tal-prinċipji ewlenin, ovvjament fejn hemm possibilità ta' valur miżjut ekonomiku bl-emenda tal-ċertu artikli fil-parti teknika. Hemmhekk aħna rridu nitolbu l-suq eh, intern u l-affarijiet legali biex jagħmlu dan, għax dan mhux ir wol tagħna. Fil-rigward tal-kontenut, ħadd nota li l-Kummissjoni hija ottimista ħafna u fil-fatt hemm ostakli fis-suq intern minħabba ċertu differenzi fil-liġi merkantili bej pajjiż u ieħor u jiena naħseb li l-Kummissjoni mandunax li mhix daqshekk kapaċi li tibdel dan, kollu ma jfissirx li ma nistgħux nagħmlu aħna rridu suq inter eh, komplet u sħiħ aħna rridu xi ħaġa li tista' tagħtina eh, spinta ekonomika li toħloq iktar xogħlijiet, ġenera iktar eh, tkabbir, ġifieri jekk ikun hemm ostaklu hemm mod ta' kif aħna nistgħu neliminaw dal-ostaklu għandna nippruvaw. Irridu nieħdu approċċ pożittiv fir-rigward ta' dan kollu. Ovvjament, aħna wkoll irridu nassiguraw li il- ma nippruvawx nużaw kura li hija aktar gravi mill-marda uh, li għandna għal daqstant li spejjeż m'għandhomx ikunu iktar għolin mill-diversità eżistenti u wkoll in-negozji li jridu jużaw dawn l-azliet, aħna rridu nikkonvinċu li dan huwa fl-interess taħħom li xinkella mhux seri joqgħdu jagħtu każ u ser istu bħala ħela ta' ħin. Issa fir rigward tal-ispejjeż tas-sistema fejn aħna rridu nibdew bl-ispejjeż tas-sistema eżistenti u għal santirinalizzaw ċertu affarijiet, kienet is-sena l-oħra biss fejn kellna direttiva ġdida tal-konsumaturi li aħna aċċettajna għadha titpoġġa fil-liġi nazzjonali mhux se tiġi applikata sa mal se tiġi applikata fil-kontratti infushom sal-elezzjonijiet li jmiss fl-ulju tal-2014 U għal daqsant għadha ma nafux eżattament kif dan jista' jkollu effett fuq il-proposta. Hemm ukoll xi ħaġa dwar l-online dispute settlement u din hija importanti jekk aħna rridu niddeterminaw x'ridu nagħmlu bil-liġi merkantili. Iżda dan mhux se jisir fuq għattu lanqas. Punti ieħor importanti għandna Rom wieħed, regolamentazzjoni ta' Rom wieħed fuq il-liġi privata internazzjonali u din regolamentazzjoni tajt li fl-2013 għandu jkun hemm evalwazzjoni ta' din ir-regolamentazzjoni mod partikolari artiklu 6 li kopri il-liġijiet applikabbli għal ehm, kontratti tal-konsumaturi. Jekk il-partijiet kontranti jitjamlu għażla ta' xi sistema legali, din għandha tkun sistema li tieħu konsiderazzjoni il-protezzjoni legali offruta lill konsumaturi. Konsumaturi għandhom ikollhom id-dritt li jażlu. U għal daqstant irridu nanalizzaw dan kollu fiktar dettal. U ovvjament għandna mistoqsija kbira dwar kif dan l-artiklu, artiklu 6 ta' regolamentazzjoni eh, ta' Ruma Rome Regulation U importanti ħafna għal daqsant di konsiderazzjoni ferm importanti biex naraw jekk kusser ikonna valurijiet miżjut minn dan kollu issa fi rigward l-opzjonalità. Meta aħna nitkellmu dwar liġ tal-konsumatur, aħna spiss ngħidu li aħna rridu armonizzazzjoni sħiħa jew nkella armonizzazzjoni massima, iżda din mhux qed tiġi aċċettata din mhux qed tiġi aċċettata ma ġietx aċċettata mill-maġġoranza fil-Parlament u lanqas mill-assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi u daqstant eh, soluzzjoni oħra tini laħjar aħjar soluzzjoni mm, hija soluzzjoni li għanna din tinkludu, tinkludi B2B, din hija ħaġa ġdida, għanna ser nkun qegħdin nittrattaw li ġi kontrattwal relazzjonijiet bejn in-negozji naħseb li din hija idea tajba din tajba. Meta nitkellmu dwar negozji żgħar hemm differenza kbira bejn kumpanija kbira li trid tagħmel um, li għandha teħtieġ protezzjoni legali, protezzjoni minn kumpaniji ikbar u aħna jekk aħna mhux se noffru dan kollu aħna se nkun mhux qed nkunu nirrikonoxxu l-pożizzjoni ta' negozjati mhux qed ikunu ġusti magħhom. Aħna xi kultant iridu nittrattaw negozji żgħar Ehm, l-istess mod li nittrattaw lill konsumaturi Hemm differenza fil-poter fissu u l-informazzjoni li huma da mal daqstant dan għandu ikollu influenza fuq it-tip ta' protezzjoni legali aħna nofru lin negozji żgħar. Naħseb li din hija għażla eċċellenti min appoġġa l-Kummissjoni dwarha. Dan kollu jfisser però li ċertu kwistjonijiet u ma ġewx trattati fil-proposta fostom partijiet essenzjali tal-liġi kontratwali. Però dan mhux ir-rwol tagħna li nagħmlu xogħol ix-xogħol għalihom. Iżda aħna rridu nqajmu l-kwistjoni ta' jekk dawn il-punti għandhom xiġu trattati jew le, is-setiljati jew le. Għaliex il-valur miżjud dan kollu hija ċertezza legali jekk irridu alternattiva sekondarja ehm, sistema sekondarja alternattiva din tiġi trattata b'ċertu mod li m'għandniex bżonn ta' iktar riċerka f'rigward ta' sitwazzjoni legali qabel ma kummerċant jiddeċidi li jbih il-prodotti tiegħu mod transkonfinali. Qabel ma ċertu punti ma jiġux it-trattati setiljati il-negozjant li jagħmel din ir-riċerka u għal daqsat m'hemmx l-ebda valur miżjud. Nixtaq provajt namela ċara fir-rapport tiegħi li uħut minn dawn il-punti għandhom jiġu inklużi premessa 27 Jina nasab li l-Kumitat li għandu jitratta din il-kwistjoni. Is-servizzi finanzjarji huma eliminati minn hawnhekk? Iktar kmini fi Green Paper aħna konna tlabna għal dan minn naħta l-Kunsill fatta rapporti aħna nistgħu nagħmlu dan b'xi mod aħjar. Se nipprova nagħmel emenda biex ntejjeb din is-sitwazzjoni. Żewġ punti importanti oħrajn, il-kontratti tal mudell Ewropew, nies iridu dan kollu minnaħa tal-organizzazzjonijiet professjonali, etc. U jina nizilt fil-rapport tijaj. Iżda nsejt insemmi l-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi. Tit tispjegalhom ukoll il-konsumaturi, ġifiri jridu kontratti b'mudell Ewropew li huma kif supposlu li n-nies għandhom jużaw jekk jixtiequ u dan jista' jagħtihom ċertezza legali. Dawn għandhom jiġu abbozzati mill-Kummissjoni Kooperazzjoni ma l-organizzazzjonijiet li għadni kem semmej, dawk tal-negozju, dawk tal-konsumaturi. L-istess japplika taħriġ din hija kwistjoni ferm komplessa, il-Kommissjoni inatat parir minn naħa ta' ħafna NGOs biex torganizza sessjonijiet ta' taħriġ biex tispjega kollox u biex bekk nies ikunu jistgħu jippratikaw biex meta jkunu qed jagħmluha fil-verità din il-ħaġa jkunu jistgħu jagħmluha b'mod faċli mingħajr żbalji. Hemm xi kwistjonijiet legali speċifiċi iżda dwar dan aħna nistgħu nistenniħu eh, u naraw eżattament ser jiġri. L-ewwel waħda hija artiklu 6 sezzjoni 2 ta' Rom wieħed regolamentazzjoni u sistema legali ġdida. Problema oħra li titratta diffikultajiet huwa il-lingwaġġ ta' artiklu 8 u 10 ta' regolamentazzjoni nimux mhux ċar eżattament Dwaj ċandom jagħmlu il konsumaturi x'liġi għandhom jażlu, x'jiġri jekk ma jażluwiex, u rridu nkunu nafu dan kollu jekk aħna rridu nużaw din is-sistema ġdida. Forsi dan kollu għax ftit tekniku id-dispieċini dwar dan hija ftit legali vera jiena provajt nagħmel ħilti biex nispjega sew Naħseb li xedaw rapporters jaqblu miħaj li għanna nifukaw fuq l-impatt ekonomiku u mux nitlu fil-kwistjonijiet legali anka jek jafu jkunu interessanti ħafna l-minu specialista legali. Jiena ħerqana biex nisma reazzjonijiet ta'kom, il-sugġerimenti ta'kom li dijat. Grazzi. Starsen. Grazzi ħafna signora Tyson. Nibdew biex xedaw rapporters u nitlob l-kellem jek jistaxieħu post sur preseda. Iva. Eh, Grazie, President. Mela, fuq dan ix-xogħol li sar fuq rapport dwar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 Jaxsibt li wasanna l-punt li jmiss, skużawni. Ah non, Sanchez Presidu ma rien donné. Voilà, donc. Le, le, le, fuq da s-sujġet maħat ma għalli xej biex nitkellem. Me for not uh, telling you exactly what I'm talking. about. Skużani ma tlakx eżattament fuq xed nitkellmu, jgħid il-President. <laughs> Okay. <laughs> Also, liebe Kollegen, ähm, ein paar kurze Kommentare nur. Ähm, zunächst einmal. Xi kommenti fil-qosor, kollegi? L-ewwel net naħseb li kol niftakru li Mario Monti kien ressaq rapport fuq il-Kummissjoni fuq is-suġġett tal-suq uniku. Għalli li hemm potenzjal qawwi għaskabbir li nistaw nużaw jekk aħna xilna il lestu is-suq uniku, nżidu l-attività fuq is-suq uniku. Issa na din il-Liġi Komuni Ewropea dwar il-beħ li ħatkun qiegħda tikkomplementa din il-leġizazzjoni sissa u dejjem tixxa li għamilna sissa fuq is-suq uniku. Nasa dinija proposta eh, tajba li għandha tiġi idealment implementata dal-waqt. Issa jekk taħdim xew le, mhix ħaġa li niddeċidu aħna. Dik hija xi ħaġa li jiddeċidu fuq għall-Kunsill u l-Kummissjoni. U jekk il-kumpaniji jużawiex jiddependi mill-SMEs, jiddependi mill-konsumaturi. Jiddependi jekk huma jkunu xiridu eh, jipparteċipaw fiha. Iva, veru li l-beħ online jgħaddejm jizdiet u għal kompaniji ta' daqs medju hija problema kbira li tipprova inti tibbat il-prodotti tiegħek lejn pajjiżi oħra. Tara li hemm dispożizzjoni legali differenti li jridu rispettati fuq eh, naħad differenti tal-frontiera. Għalek tkun tirrikjedi għajnuna esperta dan għajbasal iktar spejjes, jekk jirnexxilek b'xi mod tasal għal xi tip ta' reġim Ewropew, naħseb l-affarijiet ikunu qegħdin jsiru ħafna iktar ħfief u faċli. Naqbel ma' rapporter li għanna nużaw kull tipi ta' kontratti modelli, tipi ta' taħriġ biex nalmu lin nies fuq da' suġġett. U anke kommissjoni, kummissjoni ma sibx din ħagġa ħaġa li nistgħu nħalluha fid-dejn l-assoċjazzjonijiet u gruppi oħra ta' dak it-tip. Aħna għandna ngħiduha b'mod ċentrali minn Brussell b'mod ċar kif għandhom jiġu implementati dawn id dispużjonijiet Aħna ridna leġim ġdid għalhekk jisejdu naċċertaw li ma jkollokx interpretazzjoni differenti f'kull pajjiż tal-istess ħaġa u Fuq il Televiżjoni ta' il-rapporter sabit seba' snin naħseb ħamsa biżejjed, issa naraw. Lider ċaru li ħajħorġu ħafna punti mill-applikazzjoni prattika ta' dan il-proġett. Ovvjament din hija esperjenza illi aħna rridu nsalmu minnha. F'dan il-kuntest għalhekk ma nafx hekk tagħmilx sens illi inħallu l-perjodu daqshekk twila seba' snin għax jekk ikun hemm problemi ħadd induna biha f'inqas minn seba' snin u tispiċċa taħli l-ħin allura. Naħseb illi għal klawżola tal-viżjoni seba' snin huma perjodu twil ħafna. Mod ġenerali kif qed aħna pjuttost pożittivi fuq dan il-proġett U naqbel ma dak għat s-sinjura tajt, s għadu għodu attenti. Meta niprofaw nikwantifikaw il-beneficju li ħatwassal għalih il-proposta nittamaw, mux hekk li jkun hemm benefiċċji, nittamaw li jkun hemm benefiċċji konsiderevoli ma diffiċli ngħidu eżatt kemm. Grazzi, Sur Klin, sissa. Is-Sur No comment at that stage. M'għandix komment fuq f'dan l uh, there is a shadow Mr. Jekk hawn xi ħadd li se jitkellem għasur Kamal, il-shadow, iva jiena qed niskellem fis-smuk tippermettili, President. Qed dak li jaħseb hu mhux neċessarjament dak li naħseb jien. Nisħaq il li sijar tappoġġa bisħiħ li nisimplifika u nżidu il-kummerċ transkonfinali suq uniku għadu l-ikbar suċċess tal-Unjoni Ewropea rridu nsaħħu ħdana u ntejbuh kemm jista' jkun. Naħseb iżda li din il-proposta mhux ħajna xxira tagħmel dan meta kemm il-konsumatur u kemm l-organizzazzjonijiet tal-kummerċ jaħsbu li din il-liġi komuni tal-beħ mista twassal għall-ebda ġid. Intqal ħafna xorti flimko dwar l valutazzjoni ta' impatt inadekwata kummissjoni intużat id-dejta b'mod ħażin, il-metodoloġija ma kinitx preċiża, dana sur kamal qed jitkellem sew, u għalhekk jiena trid nara prova li din il-proposta hija meħtieġa jew mixtieqa mill-azzjonisti konċernati. Situazzjoni li l-Kommissjoni trid tipproduċi din il-liġi tal-beħ komuni minnar ma tagħti każ dak illi sabet fil-evalvazzjoni ta' impatt tagħha. Nissuspetta u nerġa' nfakkarkom kondannu għas sur Kamal Dina hija proġetta vanità minnaħa tal-Kummissarju Reding u mhux leġiżlazzjoni maħsuba sew. Din hija sitwazzjoni illi jitilfu minna kemm l-industrija kemm il-konsumaturi Ewropej. Dan l-armonizzazzjoni ħad tfassal bissal żieda fil-prezzijiet u l-piżijiet tal-industrija u żid l tal konsumatur skont is-sur Kamal illi bħalissa qiegħed Londra. <laughs> Thank you very much. Uh, again, I'm asking if there is... Grazie ħafna. Għabxa t-li jitkellem issa għaxa s-sur Hende, Thomas Hende. Leħat rappresentanta komissjoni, mela. Grazie ħafna President, xi kummenti fil-qosor. Lawanet, fuq dak laqgħet is-Sinjura Tyson, kif taf is-Sinjura il-mandat tagħha bħala parti mill kumitat ikun huwa limitat imma kummissjoni. Joġoba l-mod dettaljat li ħadmet li beħadmet is-Sinjura Tyson hemm ostakli oħra fis-suq uniku Mhux sempliċement il-liġi kontrattwali li hija problema. Però l-ostakli li għandhom x'jaqsmu mal-liġi tal-kontratti huma konsiderevoli fil-fatt huma iktar importanti minn ostakli oħra ġifiri lingwi differenti, kulturi differenti, eh, distanzi. Hemm ħafna ostakli li l kummissjoni mhix ħadd ipprova tarmonizza ġifieri differenzi lingwistiċi pereżempju ma se nippruvaw narmonizzawhom, imma aħna jdu nippruvaw ngħinu lill-konsumaturi u kif kien qed tgħid is-Sinjura Tissen. Dan jorbot ukoll ma' dawk il-proposti li tresqu fuq l-ADR l-ODR. Mhux kombinazzjoni li l-proposti tal-Kummissjoni ħarġu xar wara dawn it-tnejn għat tista' tħares lehom bħala pakkett. L-idea hi li l-konsumaturi u l-kummerċanti tkun ħafna iktar faċli għalihom illi jkollhom garanziji legali meta jinnegozjaw b'mod transkonfinali. Is-sinjura tisen tilqa limitazzjoni tal proposta tal Kummissjoni għall smis il-Kummissjoni apposta tagħmilha dil ħaġa qed tillimitaw ukoll għal B2B. Hemm ħafna raġunijiet għal dan. L-ewwel l-importanza ekonomika tal-SMEs. 98% tal-kumpaniji Ewropej huma SMEs. 92% huma kumpaniji żgħar ħafna. Ġifiri, jekk inti ħat isporta lejn stat membru barra minn tiegħek, għandek mill-inqas spejjeż kontratwali ta' 10.000 euro, 3.000 euro biex tibdel il-website, per eżempju, jekk inti ħat tibda tbieħ online. Ġifiri, dan l-10.000 euro huma wieħed minn kull seba tal- liħ totali ta' dak ta' dik il-kumpanija. Jekk inti trid iżżid l-ammont ta' pajjiżi ħad tisporta lihom għal 10, 15 ħad tispiċċa tiffaċċja. Spejjeż illi maqqas biss kapaċi tħallasom kumpanija żgħira. U għalhekk daw il-kumpaniji żgħar żgur li mhumiex pożizzjoni bħalissa li jesportaw u ċertament mhux pożizzjoni li jesportaw għal dawk il-pajjiżi kollha li jixtiequ kieku jesportaw fihom. U għaliex il-Kummissjoni allura qed tillimita ruha fil-B2B tal-SMEs. Għaliex aħna rajna problemi hemmhekk. Jekk għandna pereżempju beħ bej kampaniji kbar dawn għandhom dipartimenti legali illi jaħorġu b'kuntratti apposta skont il-beħ tagħhom. Imma dawn l-SMEs kifat l-ispejjeż ta' pariri legali huma enormi. U ġoħra, aħna ma spandejniex il-proposta għal kontratti nazzjonali u dan għaliex hemmhekk f'dak il-qasam ma rajniex problemi. Fil-proposta tagħha l-Kummissjoni ddeċidiet li tuża il-prinċipju ta' proporzjonalità billi ngħidu li għanna aħna intervjenu biss fejn rajna li hemm problemi. Issa kif qal is-Sinjur fis is-Sur Kamal dina mixi proġett ta' vanità minn ta' kummissarju għas xej, anzi dana qiegħed iffokat biex jindirizza problemi li identifikajna u s-sitwazzjoni mhix waħda li fiha jitlef kulħadd, anzi jirbaħ kulħadd għax għandna strumenti li jippermettu l-kumpanija inaqqas l-ispejjeż tat tranzazzjonijiet tagħhom u jesportaw li stati membri oħra li xikunu għadin jaħdmu għabbażi ta' liġi komuni, liġi wahda u website wahda ġifiri permessa dan huma jistgħu jesportaw lejn l-istati membri kollha li jixtiequ għall-konsumitur u mbagħad dan ifisser li għandhom għadla ikbar bi prezz orħos. Aħna kommissjonajna studji, rajna x'inhuma l-iktar prodotti popolari mal konsumaturi u staqsejna wkoll jekk dawn il-prodotti miex disponibbli online fil-pajjiżi differenti. F'Ċipru 98 mill-100 prodotti ma kienux disponibbli f'Ċipru, dina kien l-iktar kas estrem, eżempju estrem, għax il-kumpaniji ma kienx jagħmel sens li u lejn ċipri, jekk meta nħarsu li 13-il pajjiż li uħar termi tal-GDP huma jistgħu jsibu madwar 50% tal-prodotti u stati membri l-oħra biex tara jekk il-prodotti biex orħos imbagħad iva s-sib li l-prodotti huma pereżempju 10% orħos u għalek il-konsumaturi jaqbillom għaliex ikollhom selezzjoni għazla ikbar bi prezzijiet taqwa. U dan għad kollu jista' jsib livell ola ta' protezzjoni għall konsumatur Dan ġifiri mulli l-inmillaki għatwali U Jekk inħarsu mbagħad lejn loqsma fejn mhumiex regolati, aħna dawn huma partijiet fejn aħna ħsibna li mhumiex relevanti għal kummerċ transkonfinali. Aħna rajna li dawn huma sensittivi ħafna ma għandniex nirregolawhom permezz ta' proposta tal-Kummissjoni nħallwa fidej l-Istati Membri ovvjament għandi ħafna simpatija proposta tal-Sinjura Tyson imma din hija ħaġa li narawha aktar il-qoddim. Din hija dwar il mudell issa li semma Sur Klins u Sinjura Tyson. Aħna ħankunu qegħdin naħdmu fuq u dan u anki fuq it-taħriġ. Grazzi ħafna, President tal-attenzjoni tiegħek. Grazzi lilek. Qabel ma nerġa' lura s-Sinjura Tyson jiena nixtieq insaqsi jekk hawn xi membru parlamentari ieħor li jixtieq jitkellem. Jekk le, ħanerġa' ngħaddi lura Sinjura Tyson. Grazzi, fil-qosor minn ħatija President, nixtieq nirringrazzja lil kull min tkellem, inkluż lill kummissjoni Najt li din hija l-ewwel darba li kellna skambju ta' opinjonijiet fuq dan il-punt. Issa għandi idea aktar ċara ta' tipi ta' mendi li ħajkunu qegħdin jitresqu u forsi anki naraw kif ħajkunu għadin jattakkaw il-gruppi differenti. Għadba għanna daqxajn ħina li xil-komitat tassu intern jgħet jorganizzata ta' seminars bħalissa. U kollom bżonn l-informazzjoni kollha għabim ikun jkun jihdu deċizjoni, deċiżjoni, imma għandna bżonn ta' skeda ċara. Sabiex l-opinjoni tagħna ma nresqux tard wisq. Tkun ħasra wara x-xogħol kollu li jkun sar. Għalhekk jista' jkollna skadenza l-Settembru għall-emendi inkunu mbagħad inkomplu nimxu il-qudiem anki wara l-gruppi jagħtu l-opinjoni tagħhom mela l-iskadenza għall-emendija 17 ta' Lulju, konsiderazzjoni tal-emenda ħatkun 19 ta' Settembru l-votazzjoni fl fit-8 ta' Ottubru. Tajab, wisq naddu issa għal konsiderazzjoni tal-emendi għal rapport ta' sistema Komuni ta' tassazzjoni applikabli għal pagamenti tal-imaċċu ta' royalties bej kumpanija assoċjati ta' stati membri differenti. Nadi jissa għas sinjura Ildiko Gal Perez. Grazzi, President. Jena minix xħanta għal ħafna ħan nitkellem dwar l-emendi u x-xogħol preparatorju qabel ma tresqu l-emendi. L-ewwel qed nixtieq nirringrazzja lix Shadow skola tax-xogħol li sar jien rċivejt 18 l-emenda kull emenda kienet kostruttiva u l-maġġoranza tagħhom kienu aċċettabbli. Jiena kelli prinċipju wieħed li gwidani meta ikkonsidrajt l-emendi. Għalija l-iktar ħaġa importanti kienet illi l-emendi ikunu f'konformità mal-direttiva ta' sussidjarjetà u biex nevitaw l-evażjoni u l-frodi fiskali. nfeċċew ukoll il- prinċipju tal-taxazzjoni, non tassazzjoni doppja. Aħna dna li m'għandux ikun hemm eżenzjoni fiskali mingħajr kawża. Kif ukoll l-involviment tal-Parlament fir revizjoni Ħafna mill-element indirizzaw dawn il-punti wkoll U fil rigward ta' ċertu punti pendenti jina l-lum għar nofsinar stess bat email il-membri u kena diskussjoni qasira. Għalek għan niprofa noħroġ emenda ta' kompromess u l-emendi l-oħra imbagħad inħallihom kif tresqu. Hemm punt wieħed li jiena nixtieq kieku inqajjem hawnhekk magħkom u nitlob l-għajnuna tagħkom fil-fatt. Fil-rigward tadħul fis-seħ tal-emendi, anzi ta' regolament, idħul fis-seħ huwa maħsub għal 2015, ir revizjoni għal 2016 u l-insqal il-li l-emenda Suklin emman da biex dan arres u għamal 2014-2015 rispettivament. Issa jekk dan huwa possibbli u jekk nistgħu lkoll naqblu dwar dan jiena nista' nappoġġa din l-emenda. Imma ikolli nammetti li għandi ċertu dubji dwar kemm dan huwa fattibbli minħabba li iż-żmien huwa mbagħad limitat. Hemm emenda oħra illi mandirizzaj ċadni. Din hija wkoll emenda ta' Sur Klins, forsi hija diskussjoni tal-traduzzjoni. Inti meta qed fuq il-kwistjoni tal-lingwi hija obbligu jew fakultattiv qegħdin ngħidu qed nitkellmu dwar possibilità alternattiva jew dwar eh, obbligazzjoni hawnhekk. Forsi nistgħu niċċarawha din Sur Klins. Dwar il-Parent Subsidiary Directive jiena mandi lebda emenda li nistana ċetta li ħatkun edha tipprova tmur kontra din id-direttiva. Jiena l-esta li wieġeb bissa mistoqsijiet ta' kongrazzi u nadi sassur Mela. Issa, għad nitkellem fuq is-suġġett it-tajjeb. Jiena meta l emenda. Dana kien dwar livell fiskali minimu fil kast eżenzjoni. Jiena rrid li nneħħu id-dħul mill-eżenzjoni profitti fil-każ ta' sitwazzjoni ta' kif attinti double non-taxation. Dawn id-dispożizzjonijiet f'opinjoni tagħna ma' meħtieġa sabiex naċċertaw illi il um, il-kas ir-riformalazzjoni ma twassax għal eżenzjoni totali tal-pagamenti tal-imax. Aħna għalhekk nixtiequ li jkollna livell minimu. Illi jekk inqabbes kumpanija tiġi meqjusa assoċjata ma' kumpanija oħra. Fid-direttiva li għanna ta' qabel għanna konna għadin tkellmu dwar 10%. Anzi, għedin nitkellmu dwar tnaqqis ta' 10% meta mqabla ma' dik id-direttiva, imma din qed tista' twassal għal rati fiskali differenti fl-istati membri differenti. Jiena nifhem mal-proposta tal nifhem proposta tal-Kummissjoni li jridu jagħmlu huma huwa li jallinjaw il-livelli tal-direttivi tal-, -direttivi tal parent companies u sussidjarji tagħhom imma aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar kapital dirett jew indirett. Għalhekk hemm bżonn ta' definizzjoni iktar ċara ta' din l-idea ta' stabiliment stabbli u preferenza CCTB. Dik bħala idea ġenerali ta' dak li qegħdin nagħmlu. Grazzi ħafna ngħaddi issa Wolf. Grazzi ma tantx għandi zit ir-rapporter. Tiġa semħiet l-emendi tiegħi jiena qed nitlob tnaqqis fil-perjodu propost, pereżempju, l-iskadenza tal-implementazzjoni suppost kella tkun l-24 ta' jannar 2012, aħna naħsbu li dan għandu jkun u jiena naħseb li għandu jkun 2014. L-aħjar ħaġa tkun kieku ħarsu lejn is-sena d-dieħla bħala l-mira tagħna. Fir-rigward tal-impatt ta' direttiva u reviżjoni, jien naħseb li din għandha tkun 2014 u mhux 2016. L-iktar ħaġa importanti hawnhekk hi li rapport xi ma biex lil parlament lill kunsill imma anke l-Parlament. Din hija ħaġa li għandha tiżdied. Ir-rapporter tirreferi għar riżoluzzjoni ta' April ta' 2012 fuq il-prevenzjoni tal-evażjoni u l-frodi fiskali. is suġġetti li qegħdin niddiskutu hawnhekk huwa dwar il-tassazzjoni doppja iktar milli l-evażjoni tat-taxxa. Il-proposta li għamilt jien fuq il-rapportaġġ elettroniku dan huwa bażikament il-lingwa tal- rapporti tal-kummerċ. U għandha tkun xi ħaġa obbligatorja mhux fakultattiva. Nitlob il l-pajjiżi kollha jimplementaw il ħaġa lek. Naħseb li l-awtoritajiet fiskali kollhom ħajjithom ħafna iktar faċli kieku, speċjalment fir-rigward ta' kummerċ transkonfinali. Naħseb li tkun idea tajba ħafna kif ikollna aċċess għad-data f'forma elettronika sabiex innaqsu il-pis burokratiku. Grazzi, issa ngħaddi l-kelma lill-Onorevoli Gigold. Bil-Ġermanis. Jiena donni għandi l-impressjoni li biħut u ieħor naqblu hawn. Iżda xtaqt ngħid minnaħa tiegħi li naqbel ma l-emenda propost, proposta mill-kollega tiegħi jizdem kwistjoni li qed tiġini frasi fl-emenda 16 mis-sur Juan Gok hija possibbli li nirreferu għal direttiva li għadha ma ġietx adottata? Meta nippruvaw insibu kompromess, irridu naraw kif nistgħu nesprimu dan bi kliem ieħor, b'lingwaġġ ieħor, jew b'xi mod ieħor. Kull ma xtaqt nagħmel huwa ġustifikazzjoni tal-emendi tagħna. Bażikament qed nippruvaw insegwu dak li għamilna fir-rigward id-direttiva tal ferat tal-kumpaniji sussidjarji u dawk eh, ewlenin fejn hemm kwistjoni ta' tassazzjoni brata ta' 70% tal-medja ta' CCTB tal-Unjoni Ewropea. Il-Kunsill ma laqax din il-proposta u naħseb li tkun ideja tajba lina li nirrepetu it-talba tagħna l darboħra. Naħseb li ksibna feedback tajjeb fil-fatt pożittiva għalunna li l-Parlament Ewropew kellu raġun fit-talba tiegħu. Meta l-Kummissjoni trid ikollha żewġ testi bħal dawn b'mod parallel ma jfissirx li aħna rridu nibdlu l-opinjoni tagħna fil-Parlament Ewropew sempliċement għax il-Kunsill qed japprova test ma jiġħat ħadd ieħor, rridu nipproperu din id-direttiva tas sussidjarji hemm ħafna pjanar tat taxxa għaqli li huwa involut iżda ma nistgħux nadottaw dan il-pjan iktar din l-atteġġament. sur Klins semma l ta' tat taxxa u ta' tat taxxa hija kwistjoni li rridu nevitaw kemm jista' jkun, rridu naħdmu fuqha għandu raġuni rapporter iżda hemm referenza diretta għal strumenti ibridi. Dan huwa proprju fuq xi qed nitkellmu hawnhekk. Dawn hekk imsejħa strumenti ibridi, pal per eżempju strumenti ta' self bbażati fuq il-profitti bejn il-Belġu u l-Olanda per eżempju pjanar, dawk li pjanaw it-taxxa b'mod aggressiv jużaw din l-istrument b'mod. Min semmilu eh, semmi dawn l-istrumenti bħala max u min jgħid li huma dividendi. Iżda il-kwistjoni hija jekk hux taxxabli jew le jew fil-Belġi jew fl-Olanda jew fit-tnejn li huma. Aħna sejjaħna lill-Kummissjoni u appellajna biex tindirizza dan il-punt. Il-Kummissjoni fl-aħħar waslet biex tindirizza dil-kwistjoni tal- tassazzjoni mhux doppja. Iżda tenħareġ fl-aħħar komunikazzjoni fuq din ir-rigward kien hemm konsultazzjoni fuq l-emenda 15 tagħna u hemm it-tieni każ li jgħid mod preċiż li kwalinkwa ċirkostanza bħal din ta' tassazzjoni mhux doppja fejn ikun hemm fluss ta' kuntanti minn post A għal post B per eżempju, ma tistax tieħu vantaġġ minn dispożizzjonijiet ta' din id-direttiva. Nittama li fl-axħar mill-axħar naħarġu b'riżultat li jagħmel sens fl-axħar tal-ġurnata jiena nappoġġa l-idea li l-impatt ekonomiku li ta' din id-direttiva missu ġi stabilit f'stadju aktar bikri, id-direttiva tindirizza żewġ affarijiet hawnhekk l-ewwel il-kumpaniji li ħaqhom li tassaw jistħoqilhom jistgħu jevitaw it-tassazzjoni doppja u jekk tara l-affarijiet bil-kontra. Il-pajjiżi li għandhom dritt leġittimu li jirċievu tħul mit-taxxa. Et tassew jaraw il-nistennijiet leġislattivi tagħhom jitwetqu ma nistax naħseb, ma nemminx li għanna nittolleraw blukkaċ naħa tal-Kunsill. Smajna fid-dibattitu tagħna mal-Ministru tal-Finanzi tad Danimarka li din hija sitwazzjoni wara kollox nittamaw l-Kunsill jieħu aktar bis-serjetà l-emendi tagħna u l-proposti tagħna id-darba li ġejja għaliex inkella nistgħu nibdew inħarsu fuq medda twila ħafna fuq bażi ta' kompromess għal ġejjieni. Grazzi, jgħid il-President issa Sur Strejċek. Grazzi, President. Mandi kważi xejn xi nżid min-naħa tiegħi. Napprezza xogħol ta' u tentattiv ta' Sinjura Pelċ biex tinnegozja kompromessi. Jiena ressaq żewġ emendi fuq lingwaġġ tekniku biss fuq il-frodi tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa. Għaldaqstant, ħanżon fil-qosor. Ovvjament nistgħu nappoġġaw rimarki fil-rigward tentattivi ta' armonizzazzjoni ta' rati ta' taxxa jew rati ta' taxxa Ewropej armonizzati diffiċli għalina iżda mhix xi ħaġa li għandi li nixtieq nidħol fid-dettall fiha hawnhekk. U ma żewġ emendi li ressaqna kważi xejn xi nżid bħalissa grazzi ħafna ta' xogħol tiegħek. Mr. Um, Klute. Grazzi, Sur Klute. Grazzi ħafna, President. Jekk fimsow, ma tantx fadal wis xintqal. Ħafna kummenti li rrid nagħmel għamilhom ħaddieħor hemm xi aspetti li nixtieq nisħaq fuqhom iżda naħseb li huwa importanti li neħilsu darba dejjem il-tassazzjoni doppja fis-suq waħdini. Ma jemil sens, jekk aħna rridu nimxu l-qoddim bis-suq waħdini, jekk ikollok sistemi differenti, dan ħalli l-bibin bera ħalli vitar tat-taxxa jew anke frodi tat-taxxa. Għalhekk naħseb li jagħmel sens huwa ġust kif qal rapporter li nieħdu miżuri f'din id-direzzjoni biex nevitaw din it-tip ta' evitar reviżjoni, evażjoni u frodi tat-taxxa. Ressaqt xi emendi min-naħa tiegħi. Iżda nixtieq nisħaq dak li qal il-kollega fuq ir-rati minimi ta' taxxa. Din hija xi ħaġa li nistgħu nappoġġaw fil-grupp tiegħi. Ħnajt kelmtejn issa dwar dak li qal Wolf Klins fuq il-lingwaġġ ta' rapportaġġ. Smajt dan il-punt bosta drabi jitqajjem madara kollu mhix xi ħaġa li ċara u dimajnija fuqa naħseb li għanna bżonn aktar informazzjoni biex nifmu eżattament fuq xi n nitkellmu. Jidher li jagħmel sens li jkun hemm approċċ standardizzat iżda bħalissa ma nafx eżattament kif qed taħdem din il-biċċa xogħol u għalhekk irrid nagħmel aktar xogħol minnaħa tiegħi. Grazzi Sur Klute, issa ngħaddi l-kelma l-rappreżentant tal-Kummissjoni. Jekk jużukom. Vielen Dank, President. Nirringrazzja l-rapporter għax xogħol siwi li għamlet u anki għal il-kompromess ehm, propost. Il-Kummissjoni għandha simpatija kbira għall-emendi li tresqu mill-membri, speċjalment fir rigward il-ġlieda kontra l frodi u l-evażjoni tat-taxxa. speċjalment fir rigward ir-riżoluzzjoni minn April ta' din is-sena. Nixtieq ngħid li l-Kummissjoni qed tressaq miżuri fl-istess direzzjoni tal-emendi proposti li tresqu ħadar rapporter. Madanakollu meta nitkellmu dwar rata minima ta' taxxa il-pożizzjoni ta' qabel tal-Kummissjoni dwar l-idea tal-direttiva tal-Parent Company u Subsidiary Tax, jekk qed nitkellmu dwar ir-rata ta' taxxa eżatta, sitt stati membri jaqgħu taħt il-limitu massimu. Għaldaqstant, sitt stati membri kif kont qed ngħid jaqgħu taħt is-16.7% Bulgarija, Lutwanja, iżda anke l-Ġermanja wara kollox. Jistess japplika l-Irlanda, Ċipru. U għalhekk tkun ħasra fl-opinjoni tiegħi li naqtaw il-kumpaniji kollha minn dawn il-pajjiżi u ma jkunux jistgħu jgawdu mill-benefiċċji tad direttivi. Ma jkunux qed nimxu mod tajjeb hekk. Fil-punti l-oħra fuq l-evitar tal eh, it-taxxa mhux doppja hemm kumpaniji ibridi u strumenti ibridi wkoll punt ieħor li tqajjem niġbor kollhom flimkien. Issa, fir-rigward il-pjanar aggressiv ta' taxxa xorta waħda msokri, imma l-kwistjoni hija għanna jkonna direttiva speċifika għal kumpaniji żgħar, għal sensiela ta' kumpaniji żgħar biex niprofaw nevitaw l-irdupjar taxxa mhux doppja jew le. Jew inkella nippruvaw ndirizzaw il-każijiet kollha li jaffettwaw l-Istati membri kollha in ġenerali. Is-Sur Gigol tqajjem punt tajjeb. Jiġifieri jekk nistgħux nirreferu għal regolament li għadu ma ġiex adottat. Is-Sur Klins kien qed jitkellem dwar il-lingwaġġ tar-rapportaġġ, imma l-kwistjoni hija Dan nistgħu nagħmluh dan ix-xogħol fid-direttiva ta' tassazzjoni għaliex din hija kollha marbuta mal-taxxa tal-korporattivi tal-istati membri bħala kummissjoni dak kollu li kena ġenajdu, nħallu fid-dejn il-kummissjari biex jitkellmu aktar fid-dettal, nirringrazzjaw l-rapporter u x-shadow rapporters kollha x-xogħol tagħhom. Grazzi. Għaw xi ħadd ieħor Membru onorevoli jitkellem? Jekk le? Nerġa' ngħaddi l kelma lill-Onorevoli Pelġ. Grazzi ħafna President u grazzi ħafna għall kommenti u l-kontributi tagħkom u anke r-rimarki tal-Kummissjoni. Il-pożizzjoni tiegħi hija li rrid qogħdu b'sebajnejn b'dan ir-rapport, rrid qogħdu attenti ma rridux immorru lil-lin mill-ambitu tiegħu. Għalhekk ma rridux nippruvaw nsibu soluzzjonijiet jew affarijiet li mhumiex marbuta direttament ma' dan is-suġġett, ma' dan ir-rapport, għaliex inkella dan jista' jwassal għal ċertu problemi, ċertu perikli. Minnaħa l-oħra importanti li nindirizzaw is-suġġetti kollha tat-taxxi marbuta ma' dan is-suġġett u rridu nkunu konformi ma' dawn id-deċiżjonijiet u riżoluzzjonijiet. Għalhekk semmejt ir-riżoluzzjoni ta' April u tkellimt fuqa għaliex punt 8 jirreferi għal dan ir-rapport, jirreferi wkoll għal direttiva tal-Parent Subsidiary u naħseb li kienet parti integrali ta' dan ir-rapport. Ovvjament dan mhux punt ta' kontenut addizzjonali fuq l-emenda tal-Onorevoli Ingok, l-emenda numru 5, emenda ġdida li titkellem propju dwar ċertu kunċetti. Naħseb li għodu attenti. Rridu naħsbu l-affarijiet sow. Għax fuq kunċetti naħseb li d-direttiva hija bbażata fuq bażi soda. Minnaħa l-oħra naqbel ma' Sur Gigold din għadha ma ġietx adottata għalissa u mhux ser tkun obbligatorja lanqas. Għal daqstant, nirreferi li nirferru għal liġi u rapport li ma jkunx obbligatorju għal kulħadd forsi ma tkunx laqwa għażla u għalhekk għandna forsi nikkonsidraw dan mill-ġdid fuq il-limitu massimu u rekwiżit tal-kumpanija l-ewwel kumpanija ta' 25% għal proprjetà tat-tieni kumpanija din hija kwistjoni ta' x'deċiżjoni se nieħdu u jiena naqbel li mhix l-istess prinċipju gwida fir-rigward il-direttiva tal-parent subsidiary tal-rekwiziti tal-kumpaniji diretti u indiretti. Il-kwistjoni hija jekk bidla tajba, pożittiva ta' 30% jew inkella negattiva, u naħseb li fuq dan ukoll irridu nsibu bilu nikkonsidraw. L-emendi kollha bħalma qal Sur Klins li jgħinu l-standardizzazzjoni, l-armonizzazzjoni u l nitkun tista' tagħmel paragun huma tajbin. Jiena ehm, dejjem favur li jkollna data biex inkun nistgħu nagħmlu paragun bejn l-istati membri. Irridu naraw l-affarijiet fiċ-ċar din hija formola li mhix obbligatorja l-istati membri kollha għada ma ġiċ rfinuta fid-dettall, iżda minnaħa l-oħra tħul fis seħħ ġi post-post lejn Deċembru 2013 u r-reviżjoni hija Deċembru tal-2015. Walek il-kwistjoni hija jekk din hix skadenza adattata fir rigward tidħul fis seħħ u minnaħa l-oħra wkoll jiena naqbel li rrid ikonna formola li permezz tagħha nkunu nistgħu nikkonsidraw il-puntana. Il-puntana huwa jekk hux se tkun obbligatorja jew le. Kollox ma kollox nirringrazzjakom għall kommenti tagħkom, għall kontributi tagħkom u qed nippruvaw nfasslu lista ta' votazzjoni flimkien, nirringrazzja l-Kummissjoni għax-xogħol tagħha u jekk eh, għandi raġun jekk misejra żballa nivvutaw f'Settembru u xek. Nivvotaw fid disa ta' Lulju u l-plenarja mbagħad ta' settembru jgħid il-President. Il-laqgħa li jmiss tal-Kumitat tagħna hija nhar it-tnejn ta' Lulju fi Strasburgu u nirringrazzjakom nagħlaq is-seduta hija ferħ kbira li hija li nispiċċaw qabel il-ħin. Grazzi.